if you allow me to say, it is my great pleasure. Nishtiq nilqakom il ġewwa l-Parlament Ewropew. Din saret tradizzjoni li l-Parlament eh, jibda l-ewwel sessjoni. U jina konvinta li dibattitu li ser ikonna wek fil-Parlament Ewropew ser jirna il-koll esperti uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biex nimxu il-qoddim u nirriflettu fuq l-sfidi u l-opportunitajiet li għanna qoddimna. Dawn l-sfidi bħalma tafu huma importanti u jeħtieġu wkoll riflessjoni kbira u wkoll azzjoni ambizzjuża. Aħna ser niddiskutu eh, dawn il-politiċi fil eh, il ġejjin. F'dan iż-żmien fejn qegħdin noħorġu minn din il-kriżi u affermi importanti konna dawn id-diskussjonijiet għax hemm ħafna idejat li qegħdin eh, jiġu diskussi. Għandna wkoll bosta prioritajiet U rridu nifmu wkoll li neħtieġu risposti fuq livell globali u reġjonali anka jekk forsi l isfidu u l-problemi li għanna jista' jkunu ġejjin minn sorsi oħrajn li l-in mill-reġuni tagħna. Għaldaqstant, is-soluzzjoni tinstab ġewwa involviment reġjonali biex bekk inkunu nistgħu nissaħħu u insolvu dawn il-problemi u naħdmu l fl-imkien. flimkien. Għaldaqstant aħna edin għawek l-lum biex nifmu ħjar il-xuxin u naqblu fuq il-xol konġunt tana. Nishtiq nilqa l-President tal-Kommissjoni Jose Manuel Barroso u il-deputat ministru tal-Izvezja li għet jirrapprezenta eh, l-Presidenza Svediza, il sur Olofsson nixtieq nilqaw kol bib antiki president tal Kumitat ta' Reġuni Sur Van der Brande u Sur Sametski u nixtieq nitlobhom jagħtuna xi ftit kummenti taftuħ. Jek joġbok. Grazie Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, Prim Ministru, kollegi, ħbib, sinjuri, u unur li rġajt i għatawek nil-taqa maħkom il-lum u il-ġimma ta' reġuni u tal-ibliet hija ġimgħa importanti u turi ta' kull sena koordinazzjoni fost eh, l-stakeholders lokali u kollaborazzjoni interistituzzjonali biex bekk inkunu nistgħu nkabru l-Ewropa f'dan partnership u kol nirrispettaw il-livelli kollha tal-governanza involuti fil-iżvilupp urban u l-politika reġjonali. Issa ser inkompli fl-Olandiż. il-prezenza ta'kom u l-impen ta'kom juru li għanna dimensjoni b'saħħitha u solida. Qed naraw li l-Kunsill ser ikollu juhu deċiżjonijiet importanti fuq livell reġjonali U ser jagħmel assessjar tal-impatt territorjali fuq rigward deċiżjonijiet tiegħu. Jiena kontent li qed nilqa il-President tal-Kummissjoni, Jose Manuel Barroso, li reġaġi għalet. U qabel ma dan jaqat il-Kummissjoni il il-ġdida, għanna partnership ġdid. Issa, nishtiq nifraħ li l-President Barroso u nishtiq li u jkompli bil-proġett li qed jaħdem fuqu u ser nikkwetaħ territorji reġjonali u lokali huma direttament responsabbli għall implementazzjoni tal-pjantazzjoni li li aħna semmejna azzjoni effettiva biex noħorġu l-Ewropa minn din il-kriżi u kol il ġdida kontra il-bidla fil-klima, l-izvilup ta' kozjoni soċjali u kol il-promozjoni ta' l-Europa ċittadini. Ovvjament, l-Open Days huma wkoll uh, pjattaforma għal uh, komunikazzjoni u nixtieq nifrah li l-Sur Sametti għal kooperazzjoni għas-seba darba kif sar anka qabel fil-passat ma' DG Reġi. Nixtieq ngħid fisem il-Kumitat tar Reġuni li aħna grati ħafna fi rigward ta' riżultati pożittivi għal uh, għal referendum tal-Irlanda. Nixtieq nirrepeti dak li għal sur Barroso. Grazzi l-Irlanda. Din hija aħbar tajba l-Ewropa u aħbar tajba l koezjoni territorjali. Dawn se jfasslu il-bażi il għal unjoni iktar demokratika u trasparenti li ser tkun iktar mamra biex tirrispondi għal sfidi futuri tal-kontinent tagħna u tad-dinja. Fi rigward tal-, tal l-Open Days nishtiq insemmi xi ftit mill-avvenimenti importanti li qed nistenna li ser jiġru fil-ġranet li ġejjin. L-Istati Membri fl-Ewropa huma atturi reġjonali fir-rigward ta' rispons reġjonali għal kriżi ekonomika u għal kontribut lokali fil-ġieda kontra l-bidla fil-klima, kooperazzjoni territoriali biex jinsaħħu l-integrazzjoni, svilupp sostenibli u stil ta' ħajja ħjar, kwalità ta' ħajja ħjar issa biex nirrispondu għal eh, kriżi li għandna l-messaġġ tagħna ċar. Waqt li l-impatt tal-kriżi jista' jvarja minn reġun għal ieħor, is-soluzzjonijiet ser jiddependu fuq uh, azzjoni reġjonali. Is-soluzzjonijiet jiddependu nirrepeti fuq uh, azzjoni reġjonali. Il-gvernijiet lokali u reġjonali għandhom dimensjoni b'saħħitha u territorjali dawn ser iżidu l-exposure għal eh, swieq globali, pressjoni fuq il-budget pubbliċi u koll il-bżon għal iktar innovazzjoni. Issa f'dan il-kuntest, il-Kumitat tar-Reġuni ser jippreżenta għada riżultati tiegħu għal eh, post 2010 tal-Istrateġija tal-Lisbona li fihom kien hemm 80 stakeholder reġjonali u lokali li irrispondew. L-erba ser nidu l-iskema tal intrapriżi Ewropea idea ġdida tal-Komitat ta' Reġuni biex jikseb eh, intrapriżi reġjonali. Aħna wkoll qed insejħu lill kunsill biex jagħti prova ta' flessibilità fir-rigward ta' kofinanzjament meta naslu għal kundizzjonijiet straordinari bħal din li ninsabu fiha bħalissa. It-tieni punt huwa li dawn l-Open Days ser juru li r-reġuni huma uh, partners attivi fil-ġida kontra il-bidla fil-klima. Naraw li qed tkun hemm fuq il-budgets u xogħol reġjonali wkoll. Id namlu skambju tal-aħjar prassi fuq eh, livell globali u tal-Unjoni f'rigward tal-effiċenza tal-enerġija, enerġija rinnovabbli u kol trasport sostenibli. Għal daqstant, ir-reġuni tal-Ewropa u l ibliet tal-Ewropa ser ikunu ġewwa Copenhagen għal konferenza tal-bidla fil-klima. Il-Kumitat tal-Reġuni ser ikkompli qis il-bidla fil-klima eh, bħala ħaġa ferm importanti għajpoġiha fuq qudiem tal-aġenda tiegħu anka wara Copenhagen. U għafdan l-ispirtu li aħna stidinna il-President Futur tal-konferenza eh, tal-sintki tal-Istati Uniti nar l-erba li ġej biex na ikonna kooperazzjoni aħjar bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. It-tillet punt kooperazzjoni bejn it-territorji huwa eżempju ċar ħafna li jgħid l-Ewropa tagħti valur kbir fit-titjib tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Ta Hemm ukoll il-grouping territorjali għal kooperazzjoni raġjonali, l-istrateġija tal-Baltiku u inizjattivi oħrajn li pereżempju fir-reġjun ta' Danubju tal-Baħar ta', ta fuq dawn kollha huma soġġetti għal bosta avvenimenti f'dawn il-ġanet li ġejjin u dawn ser juru li aħna għandna interess sħiħ fit-territorji reġjonali. L-aħar punt, dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, dwar il-budget li ser naħdmu fuqu fil-fizmin li ġej. Dan għandu jkun aċċessibbli għal reġuni kollha meps tradizjonali tal-rebiħa ekonomiċi u tal-if ekonomiċi edin palissa jimbidlu l-ħin kollu minħabba l-effetti tal-globalizzazzjoni, l-bidla fil-klima, demografija il-politika tal-koezjoni eh, tal-futur għandu jkollha żvilupp sostenibbli għal reġuni kollha billi żżid il-kapaċità tal-innovazzjoni, eh, intraprizi, sostenibilità u aċċessibilità. Ukoll għandu jkun hemm eh, koezjoni territorjali għandha tiġi meqjusa bħala xaġa ġdida, ħelsin ġdid għal ċittadini tagħna u ma jkunu għandhom ikunu ħielsa biex jaraw fejn jixtiequ jaħdmu ma fejn eh, fejn jgħixu minkejja problemi ġeografiki jista' jkun hemm fir-reġun. Irridu indawru dawn saħħa u opportunitajiet reġjonali. L-Ewropa ma tistax taħdem mingħajr l-bliet u r-reġuni ħadd ma jirnexxilu jibna jibda jibni dar billi jibda mis-saqaf tad-dar għal daqstant irid ikun hemm bażi, bażi b'saħħitha li permezz ta' ħahna nistaw nibnu l ewropa permezz ta' partnerships sħiħ. Grazzi ħafna. Nistieden Sur Sameski l-Kummissarju għal Politika Reġjonali. Sir President, um membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġuni, Sinjuri, nixtieq nilqakom għas seba' edizzjoni tal-Open Day European Week tar-Reġuni u tal-Ibliet ġewwa Brussell il mit mistieden esperti, persuni mill-Akkademja u mill-Unjoni Ewropea u mill-Pija tad-Dinja u kif ukoll rappreżentanti tal-Stati Uniti, Russja, Ċina, brażil l-Ukrajna ser jagħmlu dan l-avveniment importanti ħafna dawk involuti fil-politika tal-koeżjoni reġjonali. Aħna nafu li dan jipprovdi ħafna aktar minn fondi u investiment u jippermetti lin nies mill-kull parti tal-Unjoni tagħna biex jagħmlu skambju ta' esperjenzi u jisibu l-aħjar modi kif jiżviluppaw ir-reġuni tagħhom sa mis-sena l-oħra ġara ħafna. Aħna iffaċċajna kriżi ekonomika globali li aħna irrispondejna għaliha permezz ta' pjan tal-kupru Ewropew u kol miżuri oħrajn li tieħdu fuq eh, livell nazzjonali u reġjonali. Aħna fukajna dawn l-Open Days eh, fi rigward ta' temi ċentrali, rispons Ewropew, u aħna għal daqstant irridu naraw kif ir-reġuni tagħna jistgħu jelbu dawn il-problemi u dawn il-problemi idawru f'opportunitajiet. Aħna għanna dawn it-temi ta' innovazzjoni, eh, kooperazzjoni u l-futur tal-politika tal-koezjoni. nibda bil-innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tnejn minn kull tliet pajjiżi innovattivi l-iktar innovattivi fid-dinja, però 17 mill-istati membri tagħna huma taħt il-medja tal-Unjoni. Hemm ħafna differenzi wkoll bejn reġuni Ewropew madwar nofsom juru differenza kbira fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni. Hemm allura deficit f'dan ir-rigward u rridu in-solvu din il-problema. Aħna ħasser ninvestu madwar 9 biljun euro sal-2013 madwar kwart tal-politika tal-koezjoni f'innovazzjoni. Aħna rridu niddiskutu f'dawn l-Open Days kif nistaw intejbu dawn il-fondi biex ikonna tkabbir fuq meta twila ta' żmien fl-Unjoni Ewropea. It-tieni punt, il-bidla fil-klima l-impenji tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima teħtieġ li r-reġuni jagħmlu riforma tal-ekonomija tagħhom mod partikolari f'pajjiżi stati membri li huma l-inqas sviluppati. Il-Open Days ser juru l-aħjar prassi fir rigward ta' kif qed nitrattaw l-bidla fil-klima u ser jippermettu li niddiskutu kif il-politika tal-koeżjoni tista' tikkontribwixxi għall iżvilupp sostenibbli u ekonomiku. Tema oħra ta' din is-sena hija l-kooperazzjoni territorjali. Din is-sena l-Kummissjoni adottat l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku. Din dan il-punt di tal-politika eh, tal-koeżjoni tippermettilna naħdmu flimkien u toffri approċċ makroreġjonali eh, f'żoni oħra tal-Unjoni Ewropea ħafna mill-imsieħba tagħna tal-Baltiku ser jkun hawnhekk biex jiddiskutu kif dan jista' jsir eh, jista' jaħdem bl-aħjar mod l-iktar mod effiċenti u tkun ikun ukoll għal reġuni oħrajn bħal pereżempju id-Danubju. E, l-aħħar tema tal-Open Day għal futur tal-politika tal-koeżjoni. Aħna riċentament għamna xi evalwazzjonijiet tal-programm tal-sena 2000-2006 u dawn jenfasizzaw il-valur miżjut ta' din il-politika Ewropea u koll jissuġerixxu il-bżon għal-riforma fil-qosor li dan għandu jiġi orjentati iktar lejn ir-riżultati u nisimplifikaw iktar. E, Sinjura Hubner, il-Komissarju ta' qabli, għamlet ħafna politiki ġodda Però bazi ta' dawn id-dibattiti ser ikonna l-lum, ser niprepara dokument ta' dokument fi rigward tal-futur tal-politika tal-koezjoni aħna rridu ikonna dawn l-open days bħala eżerċizzju ta' talim u ser inlaqgħu 60 akademiku minn madwar id-dinja biex jagħtuna perspettiva uh, perspettiva xjentifika f'dawn it-temi li għadni kemm semmejt. Nixtieq nistidinkom ukoll biex tiġu fil- eh, fil li għanna ħdejn il-Berlemont fi triq eh, Arximed biex tkunu tistaw taraw il-proġetti li aħna qegħdin naħdmu fuqhom. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew għall preparamenti tal-Open Days tal-2009 dawn kienu possibbli minħabba li kien hemm kooperazzjoni bejn il-partners involuti kollha, b'mod partikolari bejn il-Direttora Ġenerali tal-Kummissjoni tal-Politika Reġjonali, il-Kumitat tar-Reġjuni il-Parlament Ewropew u wkoll ir-Reġjuni u l-Bliet u wkoll rappreżentazzjonijiet tagħkom ġewwa Brussell. Fil-ġanet li ġejjin nixtieqilkom kull suċċess fil-seminars tagħna u l-avvenimenti tagħna u nispera li tieħdu vantaġġ mill-arfin u l-idejat li ser jiġu skambjati f'dawn il ġanet li ġejjin. Eh, uħudu dan informazzjoni u ek joġobkom għaddu għal il-ħattijħor ukoll, grazzi. Thank you, Commissioner. With... Grazie ħafna, Kummissarju. Tajjeb issa laqna eh, l-indirizzi tal-ftuħ u ser nistieden lill president Barroso biex jiprezenta id diskors tiegħu. Monsieur le Président du Comité des Régions, Madame la Présidente du President tal-Kumitat ta' Reġuni, Signora President tal-Kumitat tal izvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew, Deputat Prim Ministru tal-Iżvezja, fisem il-Presidenza Svediża, membri onorevoli, Signori kien ta' unjura li li eh, nkun hawnhekk dan huwa avveniment sinifikanti għal reġuni u għal politikanti Ewropej kollha. Jina grat ħafna għal kumitat ta' reġuni Kif ukoll għal komissarju tal-iżvilupp reġjonali u għad-DG eh, taħħa li qed organizza din l-inizjattiva ser insemmi il-summit ta' G20 ġewwa Pittsburgh u il-konferenza ambientali ġewwa New York li għandha x'taqsam mal l-Assembleja fejn il-bidla fil-klima nafu li qed tikkrea problema kbira risposta il-risposti li kena sissa ma kienuġ bizzejed biex insolvu problemi għal-futur. L-sfid għanna bżon risposti ġodda għal domandi ġodda. Id-dinja għadha toħroġ mill-kriżi ser tkun dinja differenti, ser ikollha regoli ġodda, ser ikun hemm bżonn regoli ġodda u dan huwa ferm importanti f'termini politiċi. Il-priorità medjata tagħna hija li noħorġu eh, b'suċċess minn din il-kriżi l-Unjoni Europea għandha programm ta' koordinazzjoni għal dan u kien hemm sforzi budgetari kbar ħafna. Qatt ma kellna xaħġa ħaġa bħal din qabel kien hemm iktar minn 5% tal-GDP tal-Unjoni Europea li qed jiġi involut. U hemm programmi biex naħdmu fuq fondi differenti biex insostnu e, u ntej ikonna e, e, zida fix-xogħlijiet, ikonna iktar innovazzjoni ntejbu l-infrastruttura u wkoll nagħmlu l-rikupru minn din il-kriżi. Hemm ukoll il-proċess tal-G20 biex ikonna struttura xirqa għal kriżi kontra, kontra din il-kriżi. Meta jkollok kriżi din hija trid soluzzjoni din hija. U ġewwa Pittsburgh aħna flimkien mal-imsieħba tagħna ddeċidejna li ser nibnu fuq eh, dinamiċi ta' kooperazzjoni u azzjoni Aħna issa għanna modi kif nimxu l-qoddim, naraw kif ser nimxu l-qoddim. Mod partikolari l-Ewropej huma favur il-governanza globali. Aħna qed naraw eh, li naħdmu fuq eh, riforma fuq medda twila ta' żmien l-Unjoni Ewropea tixtieq li perswadixxi l-G20 li għandna bżonn tip ta' soluzzjoni li tkun iktar etika u iktar ta' min jarbot fuqha. L-ekonomija għandha bżonn din. Ġewwa Pittsburgh, eh, l-Ewropa ħarġet bi proposti kif tafu l-Kummissjoni prezentat sistema Ewropea ta' monitoraġġ Kien hemm proposti leġislattivi li ġew preżentati lil kunsill diġà u aħna qegħdin fuq dimnet fil-kuntest globali biex ikonna proposti ambizjużi leġislattivi, però xorta waħda għadna ma wasalniex fit ta' dan il-proċess, is-sitwazzjoni ekonomika għadha xorta waħda fraġli u xorta għatem il-kriżi il riskju ta' ħafna tensjonijiet soċjali. Għal daqstant, ejjew ma ninsewx is eh, sinjali ta' xi rkupru żgħir li diġà qed isir xi titip li qed isir sissa. Però ma jistax ikun hemm il-kupru sostenibbli waqt li l-qat qed ikompli jiżdied. Allura dan mhijiex biżejjed sissa. Ma jistax ikollok il-kupru meta qed il-qatet jiżdied. U din hija xi ħaġa ta' tħassib, hija xi ħaġa li tinkwetana għax tolqot ħafna lis-soċjetà lil dawk li mhomx imħarġin biżejjed liż-żgħażagħ. Dawn huma l-iktar friskju. Ikkrea esklużjoni soċjali għal dawn in-nies f'dawn il-pożizzjonijiet fraġli u wkoll jista' ġib iktar eh, povertà. Ukoll jimminna il-konsumazzjoni. Issa allura wasal iż-żmien għal kulħadd biex kulħadd jagħmel xi ħaġa biex jiġġieled il-qatt fl-Ewropa. L-Ewropa ser tagħmel ser tagħti sem tagħha bil-pjan tal-kupru, però għanna bżonn ukoll ċertu strumenti tal-komunità biex jieħdu azzjoni eżatt fil-qalba tal-problema biex inaqsu n-numru ta' zaza li jitilqu mill-iskola mingħajr ebda kwalifiki nassiguraw li huma għandhom biżejjed eh, eh, kwalifiċi biex isibu xogħol fil-futur. U dan jinħtieġ kooperazzjoni bejn imsieħba kollha bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, ir-Reġuni u l-imsieba soċjali biex bekk inkunu nistgħu ninvestu aħjar fl-edukazzjoni u t-taħriġ. L-ekonomija tal-arfien għandha tkun priorità Fl-Unjoni Ewropea aħna qed nissimplifikaw l-arranġamenti tal-fondi strutturali u l-fond ta' globalizzazzjoni biex dawk in-nies li għandhom bżonn itejbu l-kwalifiki tagħhom u dawk inkella li tilfu xogħolhom isibu xogħol ġdid. Aħna wkoll ħriġna bi proposta fuq eh, il-kondizjonijiet ta' finanzjament fuq rigward tal fan soċjali biex nkun nistgħu nirrispondu eh, immedjatament għal din il-kriżi. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-Kunsill li hemm bżonn nadottaw dawn il-proposti. Huwa ċar li meta jkollna din it-tip ta' sitwazzjoni ekonomika soċjali qed nesperjenzaw bħalissa għandna bżonn ta' iktar flessibilità fil-mod ta' kif il-fondi strutturali jiġu użati. Ir-reġuni huma konxi ħafna ta' dan eżempju ieħor ta' inizjattiva Ewropea u għal fatt li aħna ddeċidejna fuq mekanizmu ġdid ta' mikrokreditu għal madwar 500 miljun euro li ser jipprovdi opportunitajiet għal nies qiegħda biex jibnu il-microbusinesses tagħhom. Iktar minn qatt qabel is-solidarjetà għandha tibqa' l-prinċipju ċentrali tal-azzjoni Ewropea membri tal-Kumitat tal-Reġuni u tal-Parlament Ewropew ħbieb meta nitkellem dwar is-solidarjetà din hija xi ħaġa konkreta. U fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra narċivejna aħbar tajba mill-Irlanda. L-Irlanda qalet iva lill-Ewropa, qalet iva ċara lill-Ewropa u jiena nemmen li d-deċiżjoni tal-Irlandiżi din id-darba kienet eh, rikonoxximent li l-Irlanda fil-fat ibbenefikat mis-solidarjetà Ewropea. In-nies tal-Irlanda għarfu li l-Unjoni Ewropea kienet fil-fat fattur ferm importanti fil-rispons tal-krizi ekonomika u soċjali. U inevitabli li ma nitkellmux fuq il-krizi però għax darba din ser tkun biss uh, idea tal-passat, memorja tal-passat u situazzjoni titjieb Għana rridu nkunu lesti għal dan, rridu nipreparaw għal futur il-linji gwida politiċi prezentajt ftit ġemat ilu għal komissjoni li jmiss dawn issa ġew aċċettati mill-Parlament Ewropew u jagħtu viżjoni globali għall ewropa għal 2020 li titrasforma lil Ewropa f'ekonomija favur l-ambjent ekonomija tal-arfin, ekonomija sostenibli li hija fil-fatt ifukata fuq l-innovazzjoni. Li din il-vizjoni isseħ tfisser li namlu riforma tal-Strategija tal-Lisbona ta' wara l-2010. Ah, Il-Kommissjoni produċiet rapport interessanti ħafna fuq il-futur ta' din l-istrateġija. Dak li għanna xnajdu għaffermi importanti għalina dawn huma iktar minn managers għal fondi strutturali. Intom għandkom responsabilità għal politika koperta mill-istrateġija komuni tagħna. Riċerka u żvilupp, innovazzjoni, negozji, edukazzjoni, eh, talim matul il-ħajja, trasport, effiċjenza tal trasport u tal-enerġija. Aħna għandna bżonn l-awtoritajiet lokali aħna neħtieġu l-opinjonijiet tagħkom biex ikunu nistgħu nieħdu dak li nistaw mill-risposti pozittivi ta'kom. Aħna rridu natu risposta għal l-istrateġija tal-Lisbona wara l-2010 u din tiddependi ħafna fuqkom. Dan ser tippermettilna biex noħorġu mill-kriżi u nistabilixxu ir-rwol tagħna fil-viżjoni globali tagħna biex din issir realtà. Viżjoni ta' social market economy li hija sostenibbli u li tibbenefika minn edukazzjoni ta' kwalità tajba u spiritu ta' intrapriża. Eh, ekonomija b'karbonju baxx li hija miftuħa kompetittiva tippromuevu l-innovazzjoni u wkoll ikun hemm riċerka fit-teknoloġija soċjetali tinvesti f'koeżjoni soċjali bħal pereżempju permezz ta' talima tul il-ħajja u wkoll billi tipprovdi provdi eh, l-ekim seħa green and white jobs ġewwa setturi differenti tal-ekonomija tagħna. Dawn jistgħu jsiru biss jekk ikollna żewġ kondizjonijiet li jintlaħqu. L-ewwel hija li naħdmu flimkien fil-linji gwida, politiċi tiegħi jiena qed li għana bżonn ta' partnership għal progress. Jekk aħna nser nindirizzaw l isfidi komplessi li qegħdin niffaċċjaw il-msieħba kollha fis-soċjetà l-istituzzjonijiet fuq livell reġjonali u lokali is-soċjetà ċivili kollha għandha taħdem flimkien biex inkunu nistgħu nimxu lejn direzzjoni waħda. Kif jaf sew is-Sur Van den Brande, U dan minni xet najdu bisa xet inkellem lilkom għawek fil-Komitat ta' Reġuni. Et najdu għalli xina nemmen li u għabis permess ta' partnership fuq il-livelli kolla tal-tejt ta' deċizjonijiet aħna nistaw nirrexxina nikzbu dan din il-ħolma din il-proġett li għanna. U dan jettu diġa meta prezentajt il-program tiegħi għal ħames snin li ġejjin fil-Parlament Ewropew. Minar dan aħna ma kien se jirrexxina niksbu dak li ksibna fil-rigward tal-Irlanda. Dan kien importanti ħafna minħabba li kien hemm involviment fuq livell kollu tas soċjetà u minħabba fek l-Irlanda ivvutat iva għall-Ewropa. Però hemm kundizzjoni oħra dan huwa li ninvestu f'sorsi ġodda ta' tkabbir sostenibbli. Huwa ovvju li ma nistgħux nikkompenixxu ma' dawn l-ekonomiji kbar emerġenti bħal Ċina u l-Indja u oħrajn permezz tal-lodda tradizjonali li għanna dispozizjoni tagħna aħna rridu nsibu sorsi oħrajn ta' tkabbir, pal per eżempju fil-ekonomija favur l-ambjent, il-green economy, fil-modelli eh, networks tal-futur, fil-teknoloġiji tal-futur. U għawek għandi it-tieni sfida li kontet nirreferi qabel. Il-bidla, il-ġieda kontra l-bidla fil-klima. Dan juri determinazzjoni politika li għanna aħna. L-Ewropa timx il-qoddim għamle adottat pjantazzjoni ambizjuż li tat eżempju li l-bqija tad-dinja u l-Ewropej taw spinta l negozjati internazzjonali u aħna ser nibqgħu nagħmlu hekk huwa ferm importanti li l-imsieħba tagħna jsegwuna l-Istati Uniti u l-Ġappun qegħdin jaħdmu wkoll għal eh, soċjetà karbonju baxx, però x'arridu nkomplu naħdmu biex naġlu dawn in-negozjati. Sinjuri l-Ewropa, l-Istati Membri u r-Reġuni tagħha għandhom jinvestu f'tibdiliet innovattivi biex jippreservaw il-mudell tas soċjetà Ewropew u jibqgħu kompetittivi fuq uh, livell globali. Il-globalizzazzjoni mhijiex il-ladu tas sussidjarjetà. Fil-fatt, anzi, u għal-kontrarju, ir-reġuni huma ferm importanti biex ikonna iktar arfien għal iktar attività ekonomika, għal iktar impjiegi, koezjoni soċjali u sistemi innovazzjoni. Lan tal-politika tal-koezjoni huwa fil-fatt li ikun hemm solidarjetà Ewropea biex tagħti iktar poteri lir reġuni u r reġuni jiġġieldu dawn l-isfidi. Għal daqstant jiena llum qed ngħidilkom li dan ser ikun ċiklu ġdid tal-Unjoni Ewropea fil-ħames snin li ġejjin u f'dan iż-żmien jiena nemmen ħafna fil-politika tal-koeżjoni għaliex dawn l-elementi huma ferm importanti għad-definizzjoni tagħna li għandna għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. I would like to thank President... Stan ringrazzja l sur Barroso mhux biss talli kien hawnhekk fostna llum, imma wkoll għal fatt li għall aħħar ħames snin dejjem kont ma' hawnhekk għall open Days. Grazzi ħafna ta' dan. Issa għaddu għasur Olafson il-Viċi Prim Ministru sabiex jitkellem fisem il-Presidenza Svediza. Mr. President, distinguished... Sur President, membri tal-Komitat ta' Reġuni, Sinjuri. Huwa onur għalija li qed nirrappreżenta l-Presidenza Żvediża li nkun hawnhekk illum fil-ftuħ tal-Down Open Days għal din is-sena. Dan l-avveniment juri waħda mill kizbet il-kbar tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament mhux nkun nista' nkun hawnhekk sakemm nagħlqu dawn Open Days għaliex rid immur lura pajjiżi sabiex nippreżenta programm Ewropew għal nisa ambaxxaturi għal intrapriżi żgħar. Aktar minn mitt eh, eh, mara Ewropea tibdew jippromovu il-nisa fin-negozju. Nittama li dan ukoll ikun sors importanti għal żvilupp reġjonali fil-ġejjieni. Meta persuni minn reġuni differenti ta' semmen differenti jenaqdu sabiex jaqsmu esperjenzi, ikonna riżultati pozittivi. Nafu li soluzzjonijiet innovattivi għandhom ikontribwixxu għal paċi fl-Ewropa u għal rispons ta' reġuni għal problemi globali. Il-prezenza ta' komux x'niksbu minn dan l-avveniment huwa importanti għall abil li nagħtu risposta Ewropea għal dawn l-isfidi. U bla dubju qed niffaċċaw sfidi globali bħal bqija tad-dinja l-Ewropa qed issofri minn konsegwenzi ta' kriżi finanzjarja. U fl-istess ħin irridu nagħtu risposta globali għal tibdil fil-klima illi hija waħda mill-akbar teddidiet li l-umanità qatt tiffaċċjat. Ovvjament, huwa tħassib dan kemm għall-Ewropa l bqija tad-dinja illi dawn l-isfidi ikonna risposta effikaċi għalihom. Għanna bżon nsibu soluzzjonijiet fuq livelli differenti. Livell Ewropew u anka livell globali u reġjonali u jiena fiduċjuża li nistgħu nindirizzaw kemm l-instabilità ekonomika kif ukoll problema tal-klima fl-istess ħin. Fil-fatt, issa għandna l-opportunità illi noħolqu ekonomija illi tista' tieħu vantaġġ l-opportunitajiet kbar li għandna għal tkabbir postijiet ta' xogħol u kompetittività illi trasformazzjoni globali se ġib. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom imexxu il-proċess sabiex jibdlu l-ekonomija tagħna f'ekonomija li tagħmel eh, affarijiet li ma tagħmilx tant sara l-ambjent biex nagħmlu dar idu jkollna politika miri ambizjużi u wkoll napoġġaw teknoloġiji innovattivi illi jistgħu jisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomiji tagħna grazzi għall-użu iktar effiċenti tar-riżorsi. Dan il-mod nkunu qegħdin inżidu l-prosperità tagħna u l-kompetitività tagħna waqt li fl-istess ħin inbaxxu l-impatt fuq l-ambjent u l-klima il-pakket tal klima u l-enerġija per eżempju tina opportunità ta' deb sabiex immexxu l-proċess sabiex insibu soluzzjonijiet ġodda u li niġu it-tin mhuwiex biżejjed jiena nieħu gost nara illi l ma nistaw najdu li mux anqas minn 30% tal-budget ta' koezjoni se jkun investit fl-ekonomija ħadra. Mem lebda dubju illi Dan għandu jkompli u għandu jiġi imsaxħax wara l-2013. Rridu u kol respons reġjonali u lokali għall sfidi globali, għax iċ-ċittadini Ewropej għandhom bżonn aktar xorit u xorit aħjar kemm fl-ibliet immanka fiż-żoni rurali. Għal daqstant, pajjiżi u reġuni għandhom jilabu rwol importanti ħafna bis-swit l-Unjoni Ewropea, partikolarment grazzi għal politika l-koeżjoni fuq livelli reġjonali u lokali għandu jkun hemm iktar responsabilità għal riżorsi u tkabbir u użu aħjar ta' riżorsi wkoll ifisser jkun hemm bżonn koordinazzjoni li taħdem aħjar u interazzjoni bejn il-livelli Ewropej, nazzjonali, lokali u globali, mod kif niksbu dan u li nissimplifikaw l-implementazzjoni tal-fondi komunitarji. U l-Kommissjoni għal stand proponiet tibdil, tibdil għal eh, regoli li jgvernaw il-fondi strutturali. Mill-esperienza tiegħi fuq livell reġjonali u lokali pala politikanta u pala persuna li meċċiet proġetti ta' fondi strutturali na konvinta li mżon nisimplifikaw l-implementazzjoni kemm jista' jkun. Jina ċerta li ħafna minnkom hawnhekk illum jaqblu u kol uh, fuq dal-punt, però jiena ċerta wkoll li u wkoll naqblu li fl-istess ħin għandna nissalvagwardzjaw il-prinċipju fundamentali tal-fondi strutturali illi għandhom jirriżultaw fużu razzjonali u propju tal ġizorsi tal-Unjoni Ewropea politika ta' konzjoni tal-ġejjien għandha tkun parti mill-risposta l-sfidi globali. Naħseb li huwa importanti li nżommu rabta bej politika ta' koezjoni u l-anijiet tal-Lisbona. Dan l-approċċ strateġiku għal politika ta' koezjoni ikkontribwixxa b'mod pożittiv għal sforzi aktar pożittivi u implementazzjoni wkoll u fl-istess ħin qed nużaw riżorsi mod aktar effiċjenti. Ippermettu li wkoll ngħid illi qed isir aktar u aktar ċar li l-kompetitività u l-ġid sal unjoni Ewropea jiddependu aktar fuq l-isfruttament tal-potenzjal ta' ċittadini kollha u li niżguraw ukoll opportunitajiet ugwali għal kulħadd. It-tkabbir ta' u l-innovazzjoni fil-SMEs huma parti mir-risposta il-mira li stabili xejna fl-aġenda tal-Lisbona li għandu jkun hemm rata ta' impiegi ta' 60% fost in-nisa huwa għan li kważi l-ħaqna. Ir-rata għal nisa li jaħdmu għal rashom ma dana kollu ma tantx għawinna qalbna li xindika illi rizorsi konsiderevoli ta' kompetenzi u għarfin fil-preżent mhumiex qed jiġu użati kif suppost. Għal daqstant Ejja nisfruttaw il-potenzjal ta' ċittadini kollha meta niddiskutu politika tal-ġejjieni u anka fil-politika għall-SMEs u l-tkabir reġjonali. Approċċ strateġiku għandu wkoll jisħaq fuq l-iżvilupp uniku, potenzjal ta' żvilupp uniku ta' kull reġun. Jiena ċerta li l-Open Days ħajtuna ħafna idejat li tistgħu timplementaw f'pajjiżkom. Imma dawn l-idejat għandhom dejjem ikunu adattati sabiex Eh, jaqgħu aħjar fil-kontesti tar-reġuni tagħkom għandkom tużaw metodi adattati għal riżorsi għal punti pozittivi li għandkom għal punti negattivi. Il-politika ta' koezjoni għandha ikolla post aktar importanti importanti kol fil-politika tagħna, na konvinta li għandna nadattaw il-taħlita ta' politika għal kondizzjonijiet speċifiċi u reġjonali. Għal din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-Presidenza Svediża stabilixiet polla waħda mill prioritajiet tagħna illi ikkonna strateġiji makroekonomiċi għal nil xaqsam livell ta' Unjoni Ewropea. L-ewwel attentat se tkun l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal reġun Baltiku li naħs li nittama li jkun appoġġat mill-Kunsill Ewropew sal-aħħar tax-xahar. Aħna nemnu illi risposta għall sfidi globali sa ċertu punt nistaw insibuhom fuq livell makroregjonali. Dan l-approċċ għandu jkun parti mill eh, kaxa tal-għodda tal-Unjoni Ewropea sabiex insibu soluzzjonijiet. Jina nilqa Ix-xogħol illi beda mill konsell Ewropew sabiex jiġi żviluppat tiġi żviluppat l kooperazzjoni fir-Reġjun Danubi. L-istrateġija għal baħar Baltiku m'għandix isservi bħala blueprint għal reġuni eh, makro reġuni oħrajn, imma għandha tispirana għal benefiċċju tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jien għandna fil jkun hemm ħafna seminars li jiddiskutu dal kwistjonijiet minn eh, perspettivi differenti fil-jiem li ġejjin. U jekk ikun hemm inizjattivi bħal dawn, jekk ikunu pożittivi, dan jiddependi fuq l-input tagħkom strateġiji makroreġjonali għandhom jibdew b'xewqa li jkun hemm kooperazzjoni sħiħa għandu jibda minn opinjon minn perspettiva territorjali b'dal mod nirrikonoxxu d-diversità fl-Unjoni Ewropea bħala qodda sabiex nilħu l-potenzjal ta' kull rokna tal-Unjoni Ewropea. L-istrateġija għal Baħar Baltiku jindirizza problemi illuma speċifiċi għal reġjuni tagħna għet mill-iktar ibħra imnitsa fil-dinja, l-infrastruttura u l-enerġija, settur ta' infrastruttura u l-enerġija juri x'qasma politika hemm fir-reġun. Ir-risposta għal dawn l-isfidi se jitjiebu grazzi għal kooperazzjoni bejn il-konfini, bejn il-frontieri, bejn setturi differenti. L-istrateġija titejb ukoll l-ambjent fil-Bar Baltiku u nżidu l-integrazzjoni l kompetitività fir-reġun Il-mezzi sabiex niksbu dan jinkludi t-tisħiħ ta' swi u nkoll nżidu l-infrastruttura, l-investiment f'infrastruttura sabiex il-Bahar Baltiku jersa aktar qrib mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Għanni ħorru għat ta' l-investiment fl iżvilupp eh, u riċerka anka fis-settur tal-klima u l-enerġija. Kif tafu l-istrateġija ma tfissirx li għandna bżonn aktar riżorsi u organizzazzjoni ġodda. Ifisser li għanna nużaw mod aktar effiċenti risorsi preżenti permezz ta' azzjoni aktar iffukata u koordinata. U lantana li risorsi tal-Unjoni Ewropea ta' Reġuni jinteraġixxu flimkien sabiex ikonna effett mill-aktar pożittivi mingħajr ma nużaw risorsi zejda. għanna vizjoni fit-tul ta' reġun tal-Bahar Baltiku pala makro reġun, pozizjoni globali kompetittiva fuq numru ta' oqsma l-reġun tal-Bahar Baltiku għandu jkun rikonosċu globalment għall-ambjent tiegħu, għall-kompetenzi fir-riċerka, edukazzjoni u anka għal fatt li huwa għal għan-negozju. Sinjuri, sidi globali ifisser li għandna bżonn risposti minn kulħadd. U il-kol kemm aħna rridu nkunu miftuħa l idea ġodda minn arma ninsew lezzjonijiet li tallimna fil-passat. Provajt intikom l-opinjoni tagħna fuq li ma risposta għandna bżonn u jiena ċerta li ħafna risposti se joħorġu propju minn l-avvenimenti u laqgħat ta' din il-ġimgħa. Il-risposta Ewropea għall-lan globali u għall-sfidi globali huma il-frott ta' sforzi reġjonali, lokali u sforzi anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fuq livell globali. Ftakru li fi żmien diffiċli hemm bżonn tmixxija tajba. Jekk l-Ewropa trid tassew tkun fuq qudimnet, il-koll kemm intom hemm bżonn tmexxu sabiex ikonna ekonomija eh, eh, viabilment, eh, viabli ekonomikament u sabiex ukoll natu aktar każ tal-ambjent ta' madwarna. Grazzi. Thank you very much, Madam Prime Minister. Grazzi. Xtaqt nir-ingrazzja l-Viċi Prim Ministru, anka l-Sur Barroso, naf li it-tnejn għandhom aeroplan xjaqbdu dal-waqt, pero għanna għanib għawnek sabiex ikonna diskussjoni. Diskussjoni fost il-panel, il-panel se jkun immexxi organizzat moderat minn xi ħadd illi l-osnejn jipparteċipa fl-Open Days, is-Sur Jack Davis mill-European Policy Center U fuq il-panel għanna nies li l-kol tafu illi dejjem ikunu maħna fl-Open Days, il-President tal-Kumitat tal-Reġuni, il-President tal-Politika Reġjonali, il-Meċċej tal-Kumitat għal-Politika Reġjonali fil-Parlament Ewropew manna żewġ mistinna oħra. Helma Horoċ tal-Sinko ta' Dresden u anka rappresentant mill-Gvern Bask. Nittama illi Intom tinaqdu mal-familja tagħna, grazzi ħafna. Fidek, Jackie, grazzi ħafna. Qed nagħti naqra ħin sabiex il-panel jinbidel kif qalet is sinraħu bner għanna panel ta' esperienza kbira, Sinjor Hubner ġan tom, bżon namel eh, kollox mill bidujien Għanna ftit iktar minn si għal dibattitu għan ipruvaw indaħlu kemm jista' jkun kontribuzzjonijiet u nagħtu l-panel l-opportunità li jirrispondi. Musta jkollna aktar diskorsi, għan nibdew bid-dibattitu ibdew bċi mistoqsijiet li jiena ħanressaq qudiem il-panel un-bat niftaħ id-dibattitu. ħankun riġita ħafna jiena mal-udjenza dak li nixaqsam ħin u anka mal-panelists. Min arman tawlu aktar smajna ħafna mill-persuni li fetħu dis-sessjoni fuq soluzzjonijiet ta' kriżi ekonomika grazzi għall-azzjoni reġjonali. U xtaqt nibda billi indur fuq dawk fuq il-panel tagħna illi reprezentaw ir-reġuni u forsi jaqsmu esperjenzi tagħhom. President Lopez, forsi ndur fuqek il-pajjiż Baski huma fost l-aktar eh, reġuni onja fi Spanja u rajna ristrutturazzjoni kbira fl-aħħar snin sabiex nirrispondu għal eh, ekonomija aktar globalizzata. Immen periklu billi qed taħdmu f'dil ekonomija globalizzata tistgħu tispiċċaw vitmi ta' suċċess li ksibtu issa fi żmien ta' kriżi kif qed tippruvaw tiġġieldu eh, dal-periklu. L-ewwel net grazzi lil kulħadd u l-warna f'sunar tajb il kulħadd. Ir-risposta tiegħi għal mistoqsija u għalef fil-passat għamilna kull sforza biex nadattaw għal eh, ħtiġijiet ta' ekonomija globalizzata u dan ifisser illum ninsabu f'pożizzjoni aktar favorevoli u ninsabu f-ċirkostanzi aħjar sabiex nadattaw aħjar għal sitwazzjoni fejn għandna għoddimna kriżi globali. Jekk inti tħares lejn il-rapport 2020 mill-Digital Svilup fil-Komissjoni tistaw taraw illi il-reġuni Baski, il-Pajizi Baski, u ma fost il-reġuni l-aktar preparati u dim il-krizi. Aktar lejn Pajizi Baski, tista tara l-popolazzjoni jaftit iktar minn 2 miljoni. U għandu tħul per capita ta' wieħed li ta' paragonat ma' mija tal-bqija tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, iktar ir-rata tal-mewt u r-rata tal-impjiegi dawn huma huma wkoll eh, baxxi tiktar kontribuzzjoni għal sam negozju għal GDP ġenerali u ta' 28% u produttività għal kull persuna impjegata waqola mill-medja. 30 punt iktar mill-medja ta' l-Unjoni Ewropea. Ora kif nistgħu nispjegaw daw l-elementi vek favorevoli parzialment għaliex il-pajjiżi Baski huma huwa dak ir-raġun fl-Ewropa illi għandu l-ola livell ta' kompetizzjoni. Għanna livell oli ta' autonomija fost l-aktar autonomi fost l-aktar reġun autonomu fid-dinja u l-gvern jaffettwa 95% tal-politika li taffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna. Politika industrijali, saħħa, edukazzjoni, għandna forza polizija, għandna sistema ta' trasport pubbliku tagħna u għandna wkoll element ukoll speċjali. Jiġifieri l-istruttura politika li xaħna fil-fatt nistgħu nieħdu deċiżjoni taħna stess meta niġu għal tassazzjoni u dazzi għanna l-istrutturi tagħna sabiex nieħdu dan id-deċiżjonijiet u xi ġimgħa fil-dan il-Gvern Bask adottajna pakkett ta' miżuri illi jammontaw għal 400 miljon euro u dawn qegħdin hemm sabiex itaffu il-problemi li waslet il waslet maħħa kriżi finanzjarja nibdew investiment f'infrastruttura u xogħlijiet pubbliċi illi jġibu aktar postijiet tax xogħol u fl-istess ħin jiġġeneraw ukoll valur miżjut li minnu jibbenefikaw tibbenefika l-komunità kollha kemm U ħankun qed nintroduċu wkoll miżuri għal tessut industrijali sabiex kull kumpanija, kull fabrika li hija vijabbli għal ġejjin imma taqax eh, fi problemi kbar fi żmien ta' kriżi għalhekk għandna bżonn miżuri għal dawk l-oqsma tal-industrija eh, li tiffaċċaw il-kriżi. Għan promovu kol riċerka, svilupp u innovazzjoni Ma se nkunu wkoll qed nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nippromovu edukazzjoni u taħriġ għaliex dan huwa mod kif tista' toħroġ mill-kriżi. Rridu niżguraw li zazaħtana jkollhom edukazzjoni għolja, l-velt edukazzjoni għolja jkunu mħarġa, jkollhom ħiliet u rridu noħolqu soċjetà li tkun ibbażata aktar fuq solidarjetà. Għanna riżorsi tagħna mridu nħarsu wkoll lejn oqsma ta' politika differenti, servizzi soċjali u kolza biex nizguraw li ma jkunx hemm ċittadin wieħed lanqas wieħed li kollu jħallas l-effetti tal-kriżi. Għaliex aħna ma ridux li jkunu l-aktar dajfa ta' soċjetà baska li li jispiċċaw isofru l-aktar l-effetti tal-kriżi għaliex aħna ħaruma m'għandhomx tort. Hekk kif għandi il-kelma forsi nistgħu wkoll ngħaddi dan il-punt. Jien ma naħsibx li għandna nistennew u naraw se jiġri b'riżultat ta' kriżi. Għanna nibdew naġiċu issa u noħol u l-pedamenti mux għal eh, modell ekonomiku ġdijt, jew tkabbir ekonomiku ġdijt, ma forsi modell ġdijt ta' pajizi biex najdu jek nafu il-krem spekulazzjoni, persuni li rridu jamlu flus malajr, u memx bizzet affarijiet t isiru mill-gvernijiet u mill-autoritajiet, Jekk danu li joħloq il-kriżi mela allura li rridu nagħmlu issa u illi nippruvaw u l-pedamenti sabiex fil-ġejjin il-pajjiżi tagħna ikunu bbażati fuq solidarjetà u fuq bażi aktar b'saħħitha. Rridu niżguraw li l-ekonomija tagħna ma jkunux bbażati aktar fuq spekulazzjoni, ma fuq produttività illi jiġġeneraw il-ġit, imma dan il-ġit imbagħad trid jitqassam kif suppost. U naħseb li għandna nippruvaw ukoll niżviluppaw mudell ta' enerġija ġdid modell illi jipromuovi sostenibilità u kwalità tas servizzi rixit ikonna eh, kombinazzjoni intelligenta ta' enerġija rinnovabli u enerġija konvenzjonali. Għanna bżon sistema ta' tassazzjoni li tkun progressiva imma li tippermetti li l-amministrazzjoni sabiex ikollhom riżorsi finanzjari biżejjed sabiex jiffinanzjaw dil-politika. Għanna bżon kol ninvestu fil-riċerka Mm, naf li sar il-ħin, wasalt fit-tmim, għanna bżonn ukoll modelli ġodda ta' politika soċjali sabiex ikonna l-aqwa politika soċjali li jista' jkollna. Ġifieri l-impjiegi għandna bżonn ukoll edukazzjoni taħriġ kif ġaħat. Ovvjament ħafna minn daw il-punti ma li l mill-kompetenzi tagħna, ma mill-perspettiva tagħna u mill-esperjenzi tagħna fuq livell reġjonali u lokali dan u li għandna bżonn dan u essenzjali sabiex aħna In l-qoddim dal-modelli bażat fuq solidarità, grazzi. Grazzi ħafna, hemm ħafna kwistjonijiet li semmejt hemmhekk. Kwistjonijiet li rridu nqajmu fid-dibattitu. Nixtieq nistaqsik domanda simili. Dresden hija fil-qofol ta' eh, mod ċiniku kif inħarsu lejn l-Anglosassoni. F'dawn is-setturi kollha Kemm ħanitkellmu dwar tkabbir ekonomiku li kun favur l-ambjent biex nkunu nistaw nelbu l krizi li ninsabu fija? U tħoss li nistaw nkomplu niksbu dan is-suċċess jew intom vulnerabbli eh, fi żmien fit-tul. Ja, sehr geehrter Kommissar, meine Damen und Herren, ich darf mich. Kommissarju, Sinjuri, nishti nibda billi nisprimi l-ħajr tijaj, Nixtieq nirringrazzja l kulħadd li jiena bħala awtorità, bħala reprezentant ġejt mistiednen għawek sabiex nkun l illum. Naħseb li dan huwa sinjal importanti. il reġuni u l-awtoritajiet lokali li huma l-eqreb lejn il-popolazzjonijiet qegħdin hawn u naħseb li xaġa importanti ħafna li għanna rwol importanti għawn fil-kuntest ta' trattat tal-Lisbona. Rigward id-domanda tiegħek, is-sitwazzjoni fil-belt ta' Dresden hija din li ħansemmi. Is-sitwazzjoni hija waħda tajba bl-aktar mod ġenerali. Hemm ħafna kumpaniji li sejrin tajjeb li qed jiġu affettwati mill speċjalment fis-settur tal-karozzi, ma dan kollu sitwazzjoni hija waħda stabbli aħna konna ta' suċċess biex nkunu nistaw nofru kumpens morru tajjeb, namlu tajjeb f'setturi oħrajn dan huwa riżultat ta' kooperazzjoni bejn il-kumpaniji eh, u bejn l-intern tagħna speċjalment fl-isfera ta' riċerka u b'mod partikolari fir rigward is-settur tal-enerġija ġejja mix-xemx. Din kienet waħda li kienet ta' suċċess fi żmien reċenti minkejja li kien hemm il-kriżi. Fatturi ieħor li nixtieq insemmi li kien importanti għas suċċess kontinwu tagħna huwa settur tal-SMEs li huwa stabbli mhux biss fi Dresden iżda fil-Lvant tal-Ġermanja. Wara rivoluzzjoni fil-żmien bikri tad-disajnijiet, in-negozji kienu mitluba sabiex isibu setturi importanti u dan għamluh. U issa qegħdin naħsdu l-frott ta' dan kollu. Dawn il-kumpaniji huma żgħar huma flessibbli huma kapaċi jirrispondu għal sitwazzjonijiet tas-suq u t-tibdiliet fid-domanda. Barra minn hekk. Grazzi għal suċċess ekonomiku tagħna fi żmien reċenti aħna fil-fatt wieħed minn dawk iż-żewġ pajjiżi tal-Ġermanja li kienu kapaċi jeliminaw id-dejn tagħhom. Dresden mhix qed tissogra tkun vittma tas-suċċess tagħha stess. Ħa toħroġ minn din il-kriżi grazzi għall-istrutturi li żviluppat fil-mikroelettronika, per eżempju nista' nispjega li hemm 40,000 persuna fir-reġun li qegħdin jaħdmu f'1200 kumpanija u istituti tar-riċerka f'dejjem fl-isfera tal-mikroelettronika. Dan huwa cluster ġenwin li żviluppa f'dawn l-aħħar snin u en sabiex ikun hemm ħolqien tal-impjiegi. Dan huwa settur li għandu rabtit sfiqi ħafna fir rigward ir-riċerka tal-negozju u l-awtoritajiet. Hija din evidenza tal-kooperazzjoni bejn awtorità lokali kbira kif ukoll oħrajn li huma żgħar li huma fil-madwar. Madwar din il-cluster hemm attivitajiet ġodda taħriġ fil-qasam tat-teknoloġija u t tħaddin tal-swieq speċjalment kif kont najt ngħid fir-rigward il-qasam tal-enerġija ġejja mix-xemx u n nanoteknoloġiji Kienem Kien hemm impenn kbir mill-awtorità lokali u implementazzjoni prattika eh, ttieħdet fil-belt fil-żona tas Sassonia kif ukoll mal-brabta mal-gvern federali lokali. Għamilna programmi ta' riċerka b'rekords tajbin li gawdow il fondi Ewropej u f'dawn l-aħħar snin aħna b'suċċess n-nexina niksbu fondi għal-belt ta' Dresden. Dan kompla jtejjeb is-sitwazzjoni fir-riċerka u fl-iżvilupp. Jien l-intenzjoni tiegħi li Namela ċara li aħna grati estremament għal dan. Għall-impenn kontinwu għall-appoċ ta' teknoloġiji u lenin, jekk aħna nkunu nistgħu nħadnu l-potenzjal ta' teknoloġiji u lenin, nemmen li hemmhekk kumbat nkunu nistgħu nkunu ta' suċċess fil-kuntest globali. Is-sitwazzjoni hija waħda promettenti. Bħalma nafu, minnaw dawn il teknoloġija u l-enin, il-progress fl-industrija u r-riċerka miex possibbli. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura Sintku. Smajna minn dawk li qed jaħdmu fil-livell reġjonali U waħda mill-affarijiet ta' dawn l-ompi dejzi għalli nitalmu minn xulxin meta qegħdin fi żmien ta' kriżi. Għalhekk nirringrazzjom u nixtieq nmur l issa l-kellima ta' qabel biex ikun hemm jistgħu jagħmlu implikazzjonijiet wiesa tal-Unjoni Ewropej. Ta' dak li qalu l-kellima qabel u nixtieq ndur lejn il-Kummissarju. Taħseb li smajna dwar ħtiġijiet fi żmien eh, reċenti fir rigward li naġlu l-implementazzjoni kif nistgħu nwieġbu u naqdu l-tweġibiet fi żmien qasir għal dawk fi żmien fit-tul biex nkunu nistgħu eh, nimxu l-qoddim. Nistgħu nżawġuhom flimkien b'mod sodisfaċenti? Naħseb li jeħtieġa l-flessibilità għandha x'taqsam mhux bissa żmien qasir iżda wkoll anki fi żmien fit-tul. Dan għaliex fi żmien qasir huwa diffiċli ħafna li nbidlu l-affarijiet iżda fit-tul imbagħad nistgħu nibdlu l-affarijiet u nibdlu t-tendenzi. Dan ġi msemmi mill-President meta semma l-ħtieġa li konna aktar raġuni involuti fil-proċess ta' lisbona biex nkunu nistgħu nieħdu l-idejat u l-approċċi tal-livell reġjonali semma din l idea tal-appartenenza bħala djufija is-Sinjura Prim Ministru semmit ukoll il-ħtieġa li jkun hemm approċċ individwali fl-istati membri differenti, fir-reġuni kif ukoll il-makro reġuni bħal pereżempju l-istrateġija tal-Baħar Baltiku Għalhekk dawn naħseb huma kollha marbuta mhux biss għal żmien qasir iżda wkoll fit-tul. Ovvjament ikun ta' sogru għalija jekk ma naqbilx mal-president tiegħi. Iżda hija raġuni oħra l fej naqbel miegħu. Jiena naqbel għaliex hemm meħtieġa ta' dan iżda naħseb li nixtieq nimxi l-pass iktar il qoddim u nammen li hemm aktar bżonn ta' eh, risorsi ta' ġestjoni u li jkunu involuti dawn ir-reġuni. Jekk ikun hemm aktar seta li tittenata l reġuni irridu jkunu eh, kollom aktar responsabilta, irridu kollom responsabilta u kolla l-prestazzjoni biex ikunlom kollom disciplina fiskali. Nafu l-fondi u l-użu tal-fondi mhuwiex ħieles mill-regolaritajiet u għalhekk nixtieq ngħid hawnhekk li għandna nagħtu aktar seta' lill reġuni iżda wkoll responsabilità għad-disciplina finanzjarja u kif ukoll għall-prestazzjoni tajba. Grazzi ħafna ta' bilħaq. Meta kont kummissarju tal-politika reġjonali, intamilt passi biex tissemplifika l-proċeduri ma smajna qabel, speċjalment fid-daw tal-kriżi. Inti taħseb li jekk nżommu f'moħħna dak li qal il-Kummissarju taħseb li għamilna biżejjed biex il-miżuri jkunu aktar semplifikati u flessibbli, jew rridu passi oħrajn sabiex nkunu nistgħu nkunu aktar flessibbli u l-Parlament ħajkompli eh, isejjaħ għal dan. Fir rigward is-semplifikazzjoni naħseb li konna ta' suċċess anke b'rakkomandazzjonijiet oħra kif ukoll tibdilita l istrument leġislattiv li għandna eh, fir rigward il-politika Forsi tistaw tiftakru dwar ħtieġa li jkun hemm politika semplifikata l żmien twil iżda l-ekonomija reali mbagħad eh, sibna qbil bejn l-istituzzjonijiet u dan il dan sar realtà ġimwetta. Ma nafx jekk stajniex nkunu kapaċi li nagħmlu dan mingħajr il-kriżi. Fl-istess ħin nixtieq ngħid li mhux biss din il-politika ġiet simplifikata jew saret aktar flessibbli jew eh, ressaqna miri ta' spejjeż iżda din il-politika min natura tagħha hija investiment fit-tul. Hija politika strutturali li tiġri apposta biex ikun hemm programmi li huma bbażati fuq l-istrateġiji tal-iżvilupp u fuq il-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Nemmen li din il-politika saret politika li il-potenzjal tagħha nistgħu nqogħdu fuq fi żmien ta' kriżi għax din il-kriżi ma tistax tiġi eh, trattata waħedha mingħajr iżvilupp. Din hija kriżi strutturali wkoll u din ser tispiċċa bitmim sabiħ biss jekk nkunu nistgħu naħtfu din l-opportunità bħal maqal Lopez u ukoll fil-kuntest fil tal-Pajjiż Bask din il-politika kienet issisin għal prioritajiet li huma lesti għall ekonomija Ewropea u għalhekk din il-politika ta' belħa tista' tkun intużata permezz tal-istruttura tagħha tal-approċċ ta' koeżjoni li mhijiex qiegħda xekkel l-investiment privat iżda qiegħda tkun attrajenti għall-investiment il-fatt li għanna strument finanzjarju li huwa fit-tul jgħin f'din il-kriżi għaliex din il-kriżi hija kriżi wkoll ta' fondi ta' investiment għaliex il-banek għadhom ma għamux fuq saqajhom għadin jipruvaw jiksbu bilanċ u għadin jipruvaw jirpiljaw permezz tal-bailout se tippruvaw joħorġu minn din il-kriżi u għalhekk nemmen li din il-politika tista' tkun ta' appoġġ għal din l-strateġija ta' ħruġ li l Ewropa għandha bżonn minn din il-kriżi. Tajjeb wis, wara xi problemi tekniċi, nista' nitkellem. Mikrofonu jekk jogħġbok. This one works. Tajjeb, qed jaħdem il-mikrofonu issa. Smajna li qatt ma nibdow mill-saqaf biex nibnu dar. U dan l-aħħar fil-taħdidiet tal-G20 u l-Fora Internazzjonali bdejna propju mill saqaf Kif tara din ir-relazzjoni bejn dawk it-taħdidiet internazzjonali u l-azzjoni fuq il-livell reġjonali? Hemm kooperazzjoni fil-parti baxxa tal-ġerarkija? dawk li suppost qegħdin imexxu l-azzjoni qegħdin jidħlu fil-proċess ta' internazzjonalizzazzjoni. Hemm ħafna titjib li rridu nieħdu fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali iżda dan mhux biżejjed. Aħna ħadda nota li għatem ħafna approċ negattiv flok eh, approċċ approċ mill-parti l-baxxa tal-ġerarkija l-parti ta' fuq Aħna qegħdin nippruvaw fi żmien qasir flimkien mal awtoritajiet lokali u reġjonali nafu li huma mill-quta ħażin minn din il-kriżi u nixtieq ngħid li terz mill-ispejjeż pubbliku iwad fuq il-livell lokali u reġjonali. Żewġ terzi tal-investiment Ewropew qiegħed fil-livell lokali u reġjonali u għalhekk M'għandix għalfejn qod nagħti eżempji oħra sabiex niċċara li sabiex nkunu nistgħu niksbu l-miri globali neħtieġu kooperazzjoni aħjar mill-istituzzjonijiet kollha mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. U fil-terminu qasir nemmen li sabiex niksbu dawk il-miri rridu naffaċċaw din is-sitwazzjoni u din hija dik li kontet ngħid ftit qabel li l-politika ta' koeżjoni hija l-istrument ewlieni, l-istrument ewlieni sabiex nilħqu dawn il-miri. Jiena ċar ħafna f'dan il-punt il-politika ta' koeżjoni trid tkun relatata mal-reġuni kollha. Punt ieħor, hemm wisq frammentalizzazzjoni bejn il-programmi differenti fih dan l-Unjoni. Taħt il-strateġija ġdida wara l-2010 fil-rigward istrateġija tal-Lisbona u għatajab li nitkellmu dwar iżda ridu norbtu mal programmi eżistenti biex ninsemmi wieħed mill-punti ta' dawn l-Open Days l-innovazzjoni. Fejn edha fisseħ l-innovazzjoni? Fiċ-ċentri tal-eċċellenza tagħna, fl-universitajiet. Fejn f'dan il-qasam komuni li suppost hemm l-evoluzzjoni fih Qed nitkellem ukoll fir-rigward il-reviżjoni tal-budget mhijiex iktar eh, fil-qofol tal-Kumitat ta' reġuni iżda rridu nmexxu aktar sabiex nelħqu l-ċittadini Ewropej. Mhijiex ġlida istituzzjonali u għalhekk meta nħarsu lejn it-trattati u jiena sodisfatt meta nara l-ħbib Sur Van Nistelrooy u membri oħrajn tal-Parlament Ewropew li aħna sodisfatti li l-Parlament Ewropew għandu ħafna seta ħajkollu aktar seta wara trattat ta' Lisbona. Edin naraw bini strutturali ta' l-istituzzjoni li huwa aktar aħjar, u ġdid, mhux kontra trattat li qegħdin nitkellmu iżda rridu naraw li l-Ewropej kollha jkollhom sħubiji u rridu nimxu bitmexxija fuq livelli differenti. Miex teorija biss. Meta nħares lejn il-Kumitat Koter, x'kienet jagħmel din il-ġimgħa, meta nħares lejn il-kumitati l-oħrajn x'kienu qegħdin jagħmlu, qegħdin nifukaw fuq soluzzjonijiet pragmatiċi. U naħseb li kont qed ngħidha wkoll il-President Barroso u qed intenni għal oħra rridu nintegraw l-autoritajiet lokali u reġjonali għam aktar responsabilitajiet wara li 43% tal-elettorat ħareġ biex jivvota fil-Parlament għal-Parlament Ewropew nemmen li rridu nagħmlu dan il-pass u nemmen li għandkom taċċettaw il-kontribut tagħna biex ikonna ġlida flimkien u mhux kontra tal xulxin. Grazzi ħafna, issa nixtieq niftaħ id-diskussjonijiet ħankun sretta ħafna xan ħafna nis, għaw ħafna deġa eh, daħlu fil-lista tal-kellima, nafla ħajkun hemm oħrajn li jixtiequ jitkellmu, u għalhekk nixtieq nistaqsi biex żommu ma' limitu ta' ħin ta' minuta u ħanuża l-martell jekk ikollu bżonn nispera li le, l-ewwel nistaqsi lil dawk li eh, staqsu għal-kelma l-ewwel. Min irixtieq jitkellem jolli jdejh issa tajjeb wisq nibdow nieħdu xi wħud l-ewwel mill-lista mbagħad mill eh, din il-Kamra il-President tal-Reġun ta' Piemonte. Grazzi. Grazzi ħafna. Kilġant għal f'moment ta' kriżi ekonomika iċ-ċittadini ħafna drabi jduru l-ewwel net għall awtoritajiet lokali u reġjonali sal-appoġġ reġun tiegħi b'mod partikolari ħa miżuri eċċezzjonali sabiex niffavorixxu l-investiment, speċjalment fl-enerġija rinnovabbli, l-mobilità sostenibbli, ovvjament ukoll sabiex nappoġġaw l-intrapriżi u ċittadini fi żmien ta' kriżi. Mod partikolari xtaqt il-Kommissarju jitkellem aktar dwar aktar flessibilta fil-miżuri ta' kofinanzjament għall aċċess għal Fond Soċjali Ewropew, illi fil-preżent huwa ta' importanza kbira sabiex napoġġaw proġetti ta' taħriġ għal ħaddiema qiegħda jew għal ħolqien ta' postijiet ġodda tax xogħol l-aktar fil-qasam tal-green economy. Ukoll xtaqt nisħaq fuq kif Minkejja l-fat li tinkomplu nagħtu aktar importanza għal reġuni Ewropej, għal kooperazzjoni bejn reġuni transkonfinali, ħafna pajjiżi għadhom edin ikkaxkru għabel qabel joħolqu gruppi għal politika territorjali sabiex jagħtu opinjonijiet favur li eh, proġett bħal dan jaħdem. Forsi din hija kwistjoni li hemm bżonn inħaffa li hija kwistjoni għal qalbna ħafna u importanti ħafna lina. Can I take one? Grazzi ħafna. Nixtieq ngħaddi biex nagħti l-kelma lil min staqsa li qabel. Jek jogħġbok? Wara l-ofsenar tajjeb u tislijiet minn Dalla Torre jina l-sindku ta' Malaga fil-belt ta' Andalusija b-600.000 abitant. Aħna nirrappreżentaw 8.000 municipalitajiet fi Spanja. Hemm n li nixtieq irressaq lejn il-pelen u lejn il-parteċipanti kollha. Fi żmien ta' kriżi, il-prinċipju ta' sussidjarjetà irid ikun żviluppat mill-ġdid bisħieħ u nemmen li hemm eh, ċertu każijiet naħseb li pereżempju fi Spanja ma ġiex żviluppat fl-2008 ħajkunu jinna 31 sena li nkunu din niċċelebraw il-Kostituzzjoni kena proċess effiċjenti ħafna biex ikun hemm devoluzzjoni ta' seta tal-komunità. Lopez, il-President tal-Pajjiż Basku huwa eżempju tajjeb ta' dan. Iżda f'dan iż-żmien ta' ċelebrazzjoni għal 31 sena mhux is-setat kollha ingħataw minn il-reġuni nazzjonali għal reġuni awtonomi. Dawn kellhom kollhom devoluzzjoni lejn il-livell lokali iżda dan ma seħħx. Imbagħad hemm il-kriżi. Iċ-ċittadini jridu tweġibiet għal problemi individwali permezz ta' politiki, pal pereżempju politiki apposta jew l-problemi relatati mal immigrazzjoni Jekk nieħdu f'rigward eh, l-Andalusija għandna rata ta' għatolja u għalhekk nistgħu eh, nsolvu l-problemi kollha, rridu nkunu kompetittivi fir l-edukazzjoni u t-taħriġ ukoll. Fil-kunsil tiegħi aħna għandna politika ta' xogħol, politika soċjali qed inħarsu lejn il-kontroll ta' tibdil fil-klima sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw u nippromuovu kull tip ta' titjib u monitoraġġ Aħna din nippruvaw noħolqu ċentru ta' ċentri ta' arfin u huma inizjattivi li aħna tippruvaw għom għax ċittadini titolbu l-inna biex namlu dan. Nemmen li għanna namlu l-almu tagħna sabiex il-prinċipju ta' sussidjarieta jkun applikat sew madwar l-Ewropa. Issa ngħaddi għall panel biex nara xi jixtiequ jgħidu is-sur Konstas Crow l-MEP. edha għawnek u nishtiq nirringrazzjak fisem il-Parlament Ewropew u il-Kumitat dwar il-Politika Reġjonali. Kemm il-miljun euro intefqu taħt il-proċess maġġel mill-Kummissjoni Bazi tal-miżuri ġodda provati mill-Parlament. Kemm hemm programmi fil-qasam pereżempju tal-qasam ta' djar soċjali u kemm ġew approvati mill-Kummissjoni? Smajna minn żewġ raġuni eżemplari il-pajjiż Bask u Dresden fejn jien fejn huwa pajjiżi fil-fatt u xtaqt nisma minn għandhom li l-suċċess kienu kol grazzi għall appoġġ tal-Unjoni Ewropea u l-politika ta' koeżjoni. Kieku iċ-ċittadini kellhom jajtu dan mid-djar tagħhom stess, dan jista' jwassal għal aktar minn 43% bħala ternaut l-elezzjonijiet Ewropej li jmiss rridu namlu ftit xogħol ta' PR għall-affarijiet li naqblu dwarhom hawnhekk fi Brussell għalhekk qegħdin hawn wara kollox. Grazzi, sasser naddi l-kelma l-dawk fil-panel biex eh, jajdulkom grazzi, pero qabel dan ser naddu għal żewġ domandi oħra mill-flor. Semmur fuq waranet tal-kamra? Kjoġbog. Grazzi ħafna nixtieq għajem uh, numru ta' kwistjonijiet importanti ħafna ħna investejna f'ċertu prodott agrikolu uh, ġewwa pajjiżna u għandna problemi uh, mhux biss fil-Greċja iżda f'pajjiżi oħrajn ukoll dawn il-flus li ġew eh, li investajna permezz ta' sussidji u grants U minna u kol skambju ta' opinjonijiet ma' kollegi oħrajn per eżempju f'Spanja u uh, l-Italja. Il-numru li il-flus li ġi investit fil-fat mux ser jiprovdi bizet hu issa. Aħna nafu li kienem inċentivi għal programmi varji biex nipromovu prodotti bħal pereżempju prodotti elettroniċi, però għalfejn m'għandniex l-istess tip ta' kampanja biex nippromovu eh, prodotti eh, mill-Mediterran, mill-prodotti agrikoli, mill-pajjiżi tagħna stess. Għalfejn qegħdin nieħdu daw il- mhux qed nużaw dal prodotti tagħna u qed nużaw prodotti barra mill-Unjoni. Issa is-sur is-Sinjura Flow mill-City Council, però mhux hawn issa Serna dwar kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Komissarju, fissam il-grupp kollu, nishtiq nil-għakom għawek il-lun bħal persona mill-Irlanda nishtiq nħidu l-opportunità biex namel xi kommenti wara il-votazzjoni tal-Irlandizi il-weekend li għadda. Il-vot tal-Irlanda huwa indikazzjoni ċara li l-Irlandizi ridu kunu fil-qalba tal-Ewropa u li jħossu li l-futur tagħhom huwa parti mill-Unjoni Ewropea kena kampanja diffiċli ħafna fl-Irlanda. U xi ħaġa li rajt jiena hija li hemm nuqqas ta' informazzjoni kbira fir rigward ta' x'jaħsbu iċ-ċittadini ġewwa l-Irlanda, ma jafux eżattament x'qed jiġri ġewwa Brussell. Għal naħseb wasal li żmien eh, li l-Unjoni Ewropea tindirizza bżonnijiet tal-ċittadini fir-reġuni fl-ibliet għaliex back business ta' jkollna impatt tajjeb u kulħadd ikun jista' jifhem fl-istati membri kollha. Jekk ma tallimna xejn minn din l-esperjenza tal-Irlanda, tallimna biss li Uma ma kellhomx biżejjed informazzjoni, ivvutaw le, meta kellhom informazzjoni ivutaw iva. Għal daqstant jiena nadilkom dan il-messaġġ. Taqblu miegħi li hemm din inuqqas ta' informazzjoni bejn dak li jiġri fil-verità ġewwa Brussell u dak li jasal għand iċ-ċittadini tagħna li iċ-ċittadini tagħna m'jomx informati biżejjed dwar l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant hemm perċezzjoni negattiva tal-Ewropa dwar l-Ewropa fost iċ-ċittadini tagħna. U għallura jekk hemm dan in-nuqqas ta' informazzjoni, għandna nagħmlu dak li proponit il-Kummissjoni u nindirizzaw dan in-nuqqas li hemm. Grazzi ħafna. Naħseb li din hija kwistjoni rilevanti ħafna għal panelist kollha. Issa ser nadi għal Sur Sean Kelly kjoġbok. Grazzi ħafna. Jena ġej mill-istess reġun tal-kollegi tiegħi, però jena MEP. Nixtieq nirringrazzja l sor Van der Brandt u l-President Barroso għal kummenti tagħhom illum. Il-tnejn li huma qalu grazzi Irlanda, però jiena jkolli ngħid grazzi l-Ewropa għaliex mingħajr l-appoġġ tagħkom ma kienx ikun possibbli li jisir dak li ġara u trattat tal Lisbona kien jirġa jieġi ma jiġix aċċettat il-President Barroso ġi l-Imerik u eh, ħabbar il-fondi għal dawk il-persuni li tilfu xolom ġadan il-post. Dan wera xl-Europa tista' tagħmel l-Irlanda. Issa d-domanda tiegħi din. Sfortunatament, l-Irlanda marret minn reġun eh, fqir għal reġun eh, tajjeb ħafna li meċa l-qoddim ħafna permezz tal-Unjoni Ewropea, però minħabba din il-kriżi issa reġa' mar lura dan il-pajjiż għalli li kien. Issa f'dan ir-rigward il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra li tibdel il-kriterji tal-pajjiżi u reġuni bħal l-Irlanda biex tkun jistgħu jieħdu benefiċċju mill-fondi u bekk ikunu jistgħu jerġgħu jirkupraw. Tajjeb ħafna issa ser nieħdu iktar domandi min-naħa tal- tal-flor, però l-ewwel ser nazi ċans l panel biex jirrispondi għad domandi. Jekk joġobkom il-panel għażlu xi ftit mid-domandi u rrispondu għalihom biex bekk nam ikonna rawndi ieħor domandi iktar tard. Ma nafx eżatt min jixtieq jitkellem jew x'tixtiequ tajdu jkjerokkom. Grazzi ħafna. Jiena ser nirrispondi żewġ domandi. Naħseb li huwa ċar ħafna li l-involviment tal-Unjoni Ewropea fir-reġuni tagħna kien eh, ċertament importanti u fundamentali għad kabir ekonomiku tagħna mod partikolari fit-tmeninijiet fil-pajjiż Bask. Aħna kellna kriżi kbira dak iż-żmien u rnexxina noħorġu minna biddilna l-industrija tagħna, diversifikajnija u ġġenerajna żoni eh, sħaħ tal-pajis tagħna, tal-żona tagħna permezz tal-Unjoni Ewropea. Soċjetà Baska hija favur ħafna l-Unjoni Ewropea għaliex raw bejnhom stess li eh, Ewropa maquda bażata fuq il-koeżjoni u r-riżorsi u kompetenzi tajbin jistaw lil jistaw jgħinuna u din hija tip tal-Ewropa li għandna bżonn. Aħna rridu nkunu konxi wkoll tal-fatt li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa mm, bażikament baxx ħafna u hemm riżorsi skarsi u dawn għandhom jiġu immirati lejn dawk iż-żoni li għalin qasir jihdu jieħdu valur miżjut minnu. Pal per eżempju, eh, setturi li qegħdin ibatu, reġun li qegħdin ibatu u li permezz tal-benefiċċju ta' dak li tagħti l-Unjoni Ewropea l-problemi tagħhom ser jiġu solvuti kif diġa rizorsi eh, finanzjari u huma disponibbli, però dawn għandhom jiġu mirati fuq dawk li l-iktar għandhom bżonnhom fi soċjetà tagħna. Għandna bżonn niffokaw ukoll fuq proġetti transkonfinali li jistgħu jippromovu kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Il-Sindku tal-Malaga qal li huwa favur il-prinċipju ta' sussidjarjetà, però aħna rridu nagħmlu dan b'mod raġunali u rridu nużaw moħħna. Issa jekk taraw il-poteri politiċi u kif dawn għandhom jitqasmu dan għandu jisir permezz tal-prinċipju etiku u rridu nużaw is-sens komun. Fi Spanja per eżempju, situazzjoni miex kullim kien l-istess. Memx kull lokali per eżempju li mandu xej poteri, għaliex l-affarijiet huma mqasmin b'modi differenti fil-pajjiż kollu. Però ovvjament jekk eh, ċittadini kollu problema l-ewwel eh, ma jmur huwa għand il-kunsill lokali. Għal daqstan dawk li għeddin fil-gvern reġjonali għandhom jiffukaw ħafna iktar fuq politika municipali tal-lokal ġifiri biex nejnu l-kunsilli lokali. Grazzi ħafna tejt il-President, is-sint kujek jogħġbok tixtieq tgħid xi ħaġa? Iva, l-ewwel net fuq eh, eh, dwar il- eh, ir-reġuni tal-Ewropa, Iva, għandkom, raġun, jena responsabli ta' din ta' dan is-settur ukoll f'Saxony bħal per eżempju fil-frontiera ta' Repubblika Ċeka u l-Polonja. Iva, f'dan il-kas rridu namlu laħjar użu mill-kooperazzjoni transkonfinali. U aħna qegħdin namlu hekk. U nista' ngħid ukoll li reġuni f'dan f'dawn tliet pajjiżi u anka lilin huma qegħdin jipparteċipaw f'dan. U allura din hija storja ta' suċċess. Jiena nħedġiċka biex eh, tieħdu vantaċ minn dan l-arranġament u tużaw bħala mudella li huwa ta' suċċess. Biex nirrispondi l-kollega minn Malaga, nixtieq ngħid li jena naqbel u għamilta ċara fil ewel fid-diskors tiegħi li huwa fil-fatt l-implementazzjoni tal-politika li seħ fuq livell lokali u bitċar Iva, nħas li jista' jkollna iktar poteri, però għal Ġermanja u għal Saxony aħna diġà għandna setta poteri b'saħħithom ħafna u aħna naħdmu tajjeb ħafna flimkien mal-Gvern ċentrali u mal-Istat ta' Saxony. Signora Mejn, Iva naqbel miegħek, però Mux biss l-individwi għandhom jibatu dan il-messaċ l pajjiż istanna għanna namlu dan kolla fl-imkien rridu nieħdu vantaġġ ta' kull opportunità, ma naħsibx li hemm kontradizzjoni f'dak li qed. Fil-Ġermanja u f'Saxony Aħna smajna f'dibattitu pubbliku li l-istrutturi tal-għajnuna tal-Unjoni Ewropea u sorsi ta' finanzjament ma' ferm importanti ta' l-Unjoni Ewropea. Jena irrit inkun ġosta, pero nishtiq forsi nsaqsi l-Unjoni Ewropea biex tara kif naqas ir rettej u l-birokrasija. Din hija problema għal dawk li qegħdin jikkoordinaw programmi għal negozji u għal awtoritajiet pubbliċi. Hemm ħafna red tape u dan qed joħloq ħafna stakli. sarju kien hemm tliet domandi li ġew indirizzati lilek dwar deficit tal-informazzjoni u nqas ta' informazzjoni kif ukoll dwar il-kofinanzjament u li huwa dibattitu jaħraq dan l-aħħar għaliex qed ikun diffiċli li r-reġuni jipprovdu dan il-kofinanzjament. Iva, daw kienu domandi speċifiċi u nixtieq ngħid li l-Kummissjoni proponiet żewġ pakketti li faċilitaw il-finanzjament ta' proġetti taħt il-Fond Soċjali Ewropew u il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali dawn jwaslu jgħatu iktar par opportunità biex ikun hemm iktar pagamenti maġla u f'April ta' din is-sena kien hemm 6.25 biljun euro li ġew trasferiti lill-Istati membri kien hemm ukoll modifikazzjoni ta' programmi operazzjonali approvazzjoni iktar maġa ta' ċertu programmi li waslu għal iktar tħul u kol zida fitrex threshold ta' proġetti kbar li ser jiġu analizzati iktar fid dettall sa 50 biljun euro u allura dawn il-miżuri kollha saru biex jisimplifikaw iktar il-politika ta' koezjoni il-Komissjoni il eh, komissjoni il produċiet proposta oħra, prezentat proposta oħra għal kofinanzjament ta' 100% għal ISF, e però din il-proposta ġiet kritikata mill-Istati membri u issa l għandet netprivaw nsibu xi alternativi, soluzzjonijiet alternativi. Dan għandu xie ma' l-ISF e u il-fondi strutturali reġjonali. Nixtieq nirreferi għad domanda eh, l-kw tal-nuqqas ta' informazzjoni. Iva, il-Kummissjoni hija eh, hija skuża tajba għal din il-problema, però aħna ma nistgħux nieħdu l-responsabilità tal-gvernijiet, tal-awtorità reġjonali, tal-medja u ta' persuni pubbliċi. Eh, għal din l-informazzjoni li supposta dal ċittadini ġifiri mux il-Komissjoni biss tagħmel dan ix-xogħol. Iżda wkoll dawn in-nies kollha li għadni kemm semmejt irridu jagħtu sem tagħhom biex jgħaddu l-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Issa fi rigward tal-kriterja tal eliġibilità jekk mhux se jinbidlu jew le, le mihom se jinbidlu ma kien hemm l-ebda ftehim sigriet bejn il-Kummissjoni u l-Irlanda, kollox se jinżamm kif innu għall inqas l aħħar ta' din il-perspettiva finanzjarja. Grazie ħafna sa dik il-kjarifika, Komissarju. Is-Sinjora Hubner. Nishtiq nirrispondi għal żewġ kwistjonijiet fil-qosor, nixtieq ngħid li il- iżona qabaska eh, kella xi suċċessi dal-aħħar u ħafna reġuni fl ewropjan tal-aħħar xorta għadhom qegħdin jidġildu biex jippruvaw isiru iktar effettivi u attrajenti, pal per eżempju kien hemm il-kwistjoni tal-Mużew mm, tal-Kukenheim li kien ferm importanti għal reġun u għall iżvilupp tal-reġun, jagħti immaġni ġdida lir-reġun u jattira iktar nies, mhux bis nies li jgħixu hemmhekk iżda investituri li jinvestu f'dan il-post naħseb li l-Kummissjoni taqbel dwar dan u anke l-Parlament jaqbel mal-Kummissjoni li aħna qegħdin nippruvaw nġelu li l-reġuni jifmu li huma jridu jagħmlu minn kollox biex isiru iktar attrajenti. It-tieni kwistjoni fi rigward dar nuqqas ta' informazzjoni. Naħseb li hemm qisu xi marda fl-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward nina nista' ngħid li għal snin twal ilna nitkellmu dwar din il-kwistjoni u llum għatana din il-kwistjoni u mingħajr l-awtoritajiet lokali, l-awtoritajiet komuni eh, dawn iridu jitkellmu dwar l-Ewropa u jekk ma jagħmlux dawn dan dawn, allura mhux ser naslu għaliex l-informazzjoni tittasal għand in-nies permezz tagħhom, nies li jafu li li jgħixu fil-pajjiż li jistgħu jaddulhom l-informazzjoni b'mod sempliċi. U Minaj l-involviment tal-autorità lokali aħna ma nistawx eh, nsolvu din il-problema ta' nuqqas ta' informazzjoni. Issa fil rigward ta' sussidjarjetà Għanna nafu li s-sussidarieta hija xi ħaġa li hija kompetenza nazzjonali tal-Unjoni Ewropea fl-istruttura politika Ewropea u aħna għandna ħafna soluzzjonijiet differenti, soluzzjonijiet politiċi fl-Unjoni Ewropea, però permezz tal-politika tal-koeżjoni f'dawn l-aħħar snin, permezz tal-approċċ strateġiku aħna għamilna ċentralizzazzjoni ta' din il-politika, ġifir il wol ta' din il-politika l- bliet bħal Dresden għattejn biex ikollhom strateġija ta' żvilupp u jkunu jistgħu jippjanaw għal fondi u għal daqstant is-sussidjarjetà naħseb edha iva tkun sa' suċċess ċertu punt, però fl-aħħar mill-aħħar jiddependi fidejkom biex tiksbu dak li tixtiequ tiksbu. Għaliex il-kriżi ma nistgħu nselvuha mingħajr l-involviment lokali. Il-President Van Brandlek joħġbok. Intqal, eh, ma' punt importanti ħafna Kulħadd jiftakar il-diskors il, eh, il, ta' Teċer fejn l-affarijiet għalet l-affarijiet m'għandhomx isiru ġewwa Brussell iżda ġewwa Londra u s-sussidjarjetà għandha tieqaf. Le, dan m'għandux ikun il-mod ta' kif naħdmu fuq il-prossimità u s-sussidjarjetà. Jiena assolutament favur li e, ikonna ribilanċament interistituzzjonali u li nagħtu l-poter lil sindki lokali ukoll. Em, eżempju tajjeb, il-Covenant of Mayors li qegħdin jindirizzaw il-bidla fil-klima u l-enerġija dan huwa eżempju tajjeb ħafna għal għaliex huwa ċar x'qed isir fuq livell lokali għaliex fuq livell lokali qegħdin jiffaċċjaw 70% tal-konsegwenzi kollha tal-bidla fil-klima u għal daqstant huma jridu jitrattawha. It-tieni punt eh, dak li qalet is-Sinjura Krejl. Iva, għandek raġun, irridu ikonna iktar informazzjoni u mux nitkelmu biz dwar problema li għan fil-komunikazzjoni hemm problemi vera, waħda minnhom hija dik strutturali. Ngħidilkom pereżempju mhijiex possibbli li ikun hemm komunikat wieħed jew dokument ta' informazzjoni wieħed mal-Kunsill u l-Kummissjoni għaliex dan imur kontra ir-regoli għal daqstant irridu nagħmluha ċara li hemm affarijiet li ġejjin minħabba dan il-fatt Spiss nistgħu nużaw l-immaġina tal-Europa bħala karozza għandek il-Kunsill il-magna hija il-Kummissjoni, il-Fuel u għal-Parlament, però biex ikollok biex il-karozza timxi trid il-roti. U dawn huwa xogħol tal-awtoritajiet reġjonali. Għal daqstant huma parti mill-proġett kollu huwa l-unika mod kif aħna nistgħu naġlu, kif nistgħu nimxu qdim mal arkem kemm jista' jkun. L-aħħar punt kollegi. Hemm bżonn ta' aktar flessibilità u nixtieq ngħid dak li qal il-Viċi President, il-Viċi President ta' meta qal li kull reġuna għandu għall inqas ta' esit wieħed. Allura permezz ta' dan kollox flimkien aħna nistaw intejbu l-affarijiet u nimxu iktar il-qoddim. Grazzi ħafna tgħid il-President għasfadlina xar minuti għaw madwar ħames persuni li jishtiqu jitkelmu jekk eh, iżommu fil-qosor nkunu nistaw nieħdu iktar persuni li jishtiqu jitkelmu. Għan nitlob s sur Schneider, segretarju tal-Istat tas Sassonja, kjoġbok. Grazie ħafna Tali li għadejt li kelma fissem il-PPE fil-Komitat ta' Reġuni. Jiena napprezza r-riżultat li kisbet l-Irlanda per minix ċerta ċert li eh, l-IVA hija riżultat ta' informazzjoni aħjar Huwa ċar li aħna qegħdin insofru mill-istess kriżi, però ir-reġuni hum qegħdin isofru mod differenti reġuni b'saħħithom għandhom problem, tip ta' problemi, dawk iktar dajf għandhom problemi oħrajn. U reġuni għandhom bżonn iktar poter, irridu governanza li tiġi żviluppata iktar għal futur. Sinjora Hubner Iva, għandek raġun, imxejn l-qoddim dan l-aħħar, però il-Barker Report juri biċċar li hemm iktar x'namlu fil-futur Ir-reġuni għandhom ikollhom iktar flessibilità għaliex għandhom għanijiet Ewropej u fidejn ir-reġuni li jilħu u jiksbu dawk l-għanijiet bil-modi bil tagħhom. U permezz ta' hekk ukoll ikunu jistgħu jsolvu dawn problemi li għandhom ħabba l-kriżi. Tkellimna wkoll dwar il-koeżjoni soċjali din xi ħaġa ferm importanti fir rigward ta' tħassib li għandna għan-nies għaċ-ċittadini, però meta naraw x'jagħmel il-Fond Soċjali Ewropew jekk tara reġun tal-Lvant tal-Ġermanja li huwa dajjef aħna naħdmu permessa li jessef pero hemm kumpaniji li qed naqsu il- qed naqsu il-ħaddiema u għalkemm aħna tajna ħafna taħriġ permezz tal-ISF xorta n-nies qegħdin jitilfu xogħolhom. Għandna problemi demografiċi, rridu nagħmlu iktar fil rigward tal- Parker Report. Għanna bżon ta' iktar eh, iktar eh, fondi biex nikreaw iktar xolijiet. Issa issur sur Van Nisroy. Grazzi ħafna. Waħda mill-kwistjonijiet jaħarqu li għanna fi rigward tal-innovazzjoni hija kif ser ninnovaw Awek fil-Kamra tal-Plenarja f'nofs din id-demokrazija li għanna dibattitu u permezz ta' dibattitu aħna naslu għal konklużjonijiet li għaduna iktar ma' ċittadini. Però un punt li nsejna. Is-Sur Barroso tkellem dwar eh, tisħiħ u involviment tar reġuni u l-bliet. Però Jidir li li għanna bżon risposti Ewropej għal dawn l-sfidi, l-sfidi li semmit il-presidenza. Għanna bżon parteċipazzjoni diretta mill-bliet u reġuni fil-dibattitu dinji fil-rigward tal-bidla fil-klima fil klima u il-krizi il finanzjarja. Pero il dibattitu muxet qed joħroġ l-ebda konklużjonijiet minnu xejn ma qed jasal hawnhekk Irridu nippermettu li rappreżentanti tal-autoritajiet reġjonali biex jieħdu sehem minn dan il-proċess ta' diskussjonijiet għal daqstant fil-Kumitat ta' Reġuni u fil-Kommissjoni. Ma tistawx tużawna bħala il-bażi ta' dan kollu biex inkunu nistgħu ngħaddu iktar informazzjoni u l-opinjonijiet tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Kress, l-MP Sinjura Kress. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak tal-li permettit li nitkellem, nixtieq ngħid xi ħaġa dwar reġuni fil-periferija. problemi per eżempju fil-rigward tal-enerġija rinnovabli u u koll fil-rigward tal-SMEs Il-kumpanija tagħna joffra ħafna potenzjal rigward mod partikolari fil-iżvilupp sostenibbli. Aħna rridu allura nassiguraw li ir-riżorsi finanzjarji disponibbli ikunu disponibli għalihom u kol il-proġetti li nippruvaw nippromovi fir-reġuni tagħna jippromovi jippromovu wkoll l-enerġija rinnovabbli u dawn imbagħad eventwalment ikunu totalment autonomi fil rigward tal-enerġija biex bekk inkunu nistaw innaqsu ir-riski tal-bidla fil-klima. U kol għanna bżon inxerdu demokrazija fost il-grupp, l-ikbar gruppi. Irridu naraw organizzazzjonijiet żgħar fuq livell lokali u nippruvaw ikonna rispons mill-industrija wkoll. Il-kriżi preżenti qed wassalna biex nażmu għal problemi naħsbu fi problemi fil-modell ta' l-izvilupp prezenti li għanna. Naħseb li għanna nizviluppaw modell li huwa wkoll ikun aħjar u iktar adattat għal reġuni tagħna aħna għanna niksbu iktar benefiċċji mill-potenzjal li għanna u wkoll mm, ikonna iktar żvilupp sostenibbli. Nixtieq ukoll ikun naf kif politika reġjonali tista' eh, tkabbar il-prodotti sostenibbli fil-reġuni fil reġuni tal periferija Where is? Arvoisa puhe. Unkellim li Grazzi ħafna, Sur President, Signor President. F'Ewropa għanna netwerk ta' panegza reġjonali. Riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja se jkun hemm anksi regoli aktar jiġri li għandhom xi ma' self. L-awtoritajiet qed jiġbdu l-attenzjoni għal fatt illi atturi prinċipali qed jirreferu għal rapport internazzjonali. Madan kollu l-Kommissjoni trid tiżgura li l-effett ta' miżuri ma jkunux ħorox iż fuq il-banek żar reġjonali li huma il-motur ta' żvilupp u ma kkawżawx il-kriżi fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nistaqsi lill kummissjoni sabiex tieħu nota ta' dawn il-fatturi wkoll u ukoll jidħol fid-dialogu ma' rappresentanti ta' dawn il-banek sa' reġjonali. Nittama l-Kummissjoni tirrispondi għal mistoqsijiet tiegħi. Żewġ mistoqsijiet oħra malaj malaj. Iva, ilek tistenna fil-fatt tajt il-President. Grazie ħafna. Hawnhekk qed naraw Situazzjoni li ma tippermettinniex inkun ottimist. L-ideoloġija tiegħi Turini illi hemm mezzi importanti ta' produzzjoni. U l-kriżi ġejja minħabba produzzjoni żejda u dan huwa paradoss għaliex ħafna per persuni li qed jipproduċi ma qed ikunu jistgħu jixtruhom. Għalhekk li għandna bżonn hija koordinazzjoni fuq skala kbira. Ma nix ninsew ukoll dawk li forsi investew iż-żejjed spiċċaw bla flus. Ħafna minn dak li intqal Eh, huwa validu, però għandna bżonn iktar indikaturi. Mhux biss ir-rata ta' impjiegi, imma wkoll ir-rata ta' eh, impjiegi brabta mal-persuni li jistgħu jaħdmu. Għal daqstant għandna bżonn indikatur ta' konsum iktar esnejn 80% ta' dak prodott il-kelim ġinterrot. interrot. L-aħħar, mistaqsija mbagħad nerġa' ndur l panel Grazie ħafna, Signora President, għall-opportunità li tajtni. Jena sindku ta' Belt Taljana, Belt zajra ħafna, waħda minn dawk il-lokalitajiet żgħar fl-Italja. Segwejt b'attenzjoni d-dibattitu li għandna l-mistoqsijiet, majt ir risposti wkoll u xtaqt namel xi kummenti speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' deficit fl-informazzjoni. Jekk joġbok mistoqsija speċifika li pennet għax enni sabutan. Tajjeb, ħan nasal għal punt. Il-mistoqsija din għal dak li għandu xjaqsam deficit tal-informazzjoni nistaqsi l-Kommissjoni kux possibli Eh, jekk wet iqis l-oklatiet huma l-aktar eh, entità direttament marbuta ma' ċittadini forsi ninkluduhom ukoll f'netwerk ta' informazzjoni sabiex nżidu l-arfin. X'taħseb dwar dan il-Kommissjoni? Dwar il-kultura, l-Kommissjoni x'se tagħmel fuq il-politika kulturali li ġdan l-aspett ukoll Naħseb li hemm bżonn investu aktar bil kultura hija sfida kbira rridu l nil-għaw grazzi. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi, sinjuri, tal-li sfurzajtkom iż-żommu daqshekk fil-qosor, però kena ħafna kommenti u l-panel ma jkollux ħin jirrispondi għal xejn għamlu mistoqsijiet. Lura l-panel. Forsi tażlu xi mistoqsijiet u tentifikaw il-mistoqsijiet sabiex nirrispondu għom. Pala konklużjoni, għanna dibattitu kbir fu l-Europa se toħroġ aktar dajfa u aktar b'saħħita mill-kriżi. Aktar bsaħħita għaliex l-Unjoni Ewropea ħadd tixxi flimkien iktar dajfa għaliex hemm tendenza għal protezzjoniżmu u li nimminaw is-suq e, waħdini. Kif il-politika reġjonali tista' tikkontribwixxi sabiex l-Ewropa toħroġ mill-kriżi b'saħħitha u mhux aktar dajfa? Nibdew il-Kummissarju mbagħad inkompli bil-bqija tal-panel. X'imnu ta' nofs kull wieħed. Grazzi. Well, I agree. Iva, jena naqbel. Perfettament. Ma dak li għal-Sur Schneider. Nirrepeti dak li għat. Għanna bżon aktar flessibilita. Għanna bżon aktar akkontabilita minna ħata reġuni. Għanna bżon u koll disciplina. Aktar disciplina. Għallak għandu xjaqsam reġuni l ta' periferiċi għannidu konsiderazzjoni u koll il-speċifitajiet ta' dawn il-reġuni u koll nifokaw fuq is-saħħa ta' dawn il-reġuni u u koll aktar flus f'termini relattivi nafu li hemm problemi ħan nippruvaw nindirizzawhom din it-tip ta' politika. Finalment, fuq il kwistjoni tal-moderatur, Politika ta' koezjoni tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tista' mod indirett tappoġġa l-budgets nazzjonali li jinsabu taħt pressjoni kbira u għalhekk nirreġixxu fil-terminu l-qasir, imma it-tieni punt ukoll huwa importanti wkoll politika ta' koeżjoni tikkontribwixxi għal kisba ta' għanijiet fit-tul li jgħinu fil-pjanijiet tal-żvilupp ekonomiku li jisqu fuq investiment fit-tul, l-infrastruttura fiżika, ma' kol kwistjonijiet marbuta ma' l-iżvilupp tal-kapital uman u jiprofdi opportunitajiet ovvjament. Mhuwiex fattur ta' detriment, ma' jgħinu dan u r tal-politika ta' koeżjoni. Grazie ħafna il-President. Mhux sorpriża jiena naqbel ma' dak li qal Michael Schneider. Rridu nżommu l-għanijiet globali ma rridu ktar flessibilità sabiex natu risposti eh, preċizi f'waqtom. Jina naqbel ma dak li qalet is-senjura Chris fuq tibdi fil-klima. Għalli ġdini sfida kbira li ovvjament ħajkonna nifacċaw fuq il- eh, Banek u uffiċi finanzjari huwa veru li hawn poteri reali fuq livell lokali u nasab li fil-sistema globali hemm żewġ affarijiet li rridu nżommu f'moħħna, rridu ktar trasparenza, trasparenza totali. Imma ma rridux nibdlu ir-regoli minħabba sitwazzjoni kollega mill-Greċja ma kienx mistoqsija ma proposta rridu nikkonsidraw kriterji mhux ġodda alternattivi sabiex inkejlu l-affarijiet Nafu li fi Franza kena proposta sabiex na, nazlu kriteri ġodda. Lambert Val Roy Iva. Naħseb li l-idea li ressaqt kienet waħda eċċellenti, għana naħdmu b'mod prattiku sabiex bisħobija nkunu nistaw nimplementaw soluzzjoni għal dawn l-sfidi globali. Se kolla naqbess li sinu laħu b'nar mux letteralment għalli naddu għal President Lopez. Ikkerbuk, Sir Lopez. Iva, nistan kun konċis ħafna? Nistaqsijt nafu li kienu ktar diretti l kommissjoni mill lejna pero. Jena naqbel ma l idej wahda mill idejat li ħarġu mid-dibattitu. Għadna krizi globali għonek li Tirikjedi risposta globali, ma wkoll iridu risposti lokali għaliex kif qalu ħafna l-awtoritajiet lokali għandhom il-flessibilità sabiex eh, jirrispondu għal realtajiet tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Dan huwa fattur importanti ħafna. Jista' jkun hemm kontradizzjoni hawnhekk, imma naħseb illi hemm bżonn insaħħu l-poteri tal-awtoritajiet lokali u reġuni U fl-istessin għanna nsaħħu il-respons Ewropew li jista jservi pala umbrella għal risposti li nistaw nagħtu fuq livell lokali. Is-Sinjura Meros. Grazzi ħafna. Jiena naqbel irridu Ewropa b'saħħitha sabiex nistabilizzaw l-ambjent tan-negozju fl-Ewropa u kol sabiex nirqawa l-sfidi li għanna na globalizzazzjoni, tibdil fil-klima, l-enerġija u l-affarijiet kollha li semmew diskors illum. U kif kont qed ngħid aktar kmini jekk kif nilqgħu l-isfidi ta' kriżi globali huma l autoritet lokali li jinsabu fuq għoddim neta li huma l-ewwel post fejn il- ċittadini għamlu kontat mal-poteri politiċi, daw kollha involuti, l-autorit lokali, l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, kulħadd għandu jkun ċarfu il-fatt li aħna eh, ninsabu fis-sħobbija ma' xulxin għanna responsabiltajiet konġunti u kol għanna responsabiltajiet ugwali sabiex nintervenju. Grazzi ħafna tal-kommenti pozittivi tijak Għabben Nadja Sunira Hubner, nirringrazzja li panelist kolla għal risposti ta'kom, grazzi li kom ukoll għal mistoqsijiet, naħseb li trattajna ħafna mi kustonijiet li ziġu trattati fl-Open Days, xaqt nirringrazzja wkoll lill-interpreti, għax naħseb li għal fatt illi konna Ma fusin bil-ħin għamil l-xol taħħom aktar diffiċli. Grazzi l-kom, il-Sinjura Hubner, sabiex tamel kommenti tajlu. Grazzi Jackie. tal-li eh, zammejt sal-axħar. Għal dawk li rridu jitkellmu għatantkom tlettim sabiex titkellmu għanna seminars opportunitajiet gbar. Xi osservazzjonijiet però għal eh, dwar dak li jettu għadna ma nafux illum ma nafux bizzejiet fuq l-impatt tal-krizi prezenti fuq ir-riżultati reġjonali. Hemm bżonn Eh, namlu ktar studji u naħseb li din hija xogħol tal-Kommissjoni tal-Kumitat ta' Reġuni l-Parlament Ewropew sabiex nifmu aħjar fix-xhur li ġejjin x'inhu l-impatt reali tal-kriżi fuq l-ekonomiji reġjonali u lokali ċertu eh, reġuni huma aktar affettwati minn oħrajn qatt ma nistgħux naraw l-impatt sħiħ tal-kriżi fuq il-suq tax-xogħol imma l-impatt ovvjament se jvarja bejn reġun u ieħor tal-Unjoni Ewropea. Punt importanti ħafna xtaqt nisħaq fuq il-fatt li l-kriżi laqtet l-ekonomiji reġjonali illi ġa kienu mill-quta u kienu soġġetti għal eh, riżultati hemm nebħa mill eh, tibdil fil-klima u demografija l-effett kombinat huwa essenzjali sabiex ma jkunx hemm aftershock ġenerali. Abiltajiet reġjonali u dim il-kriżi intom tafu iktar minna illi il-kapacitajiet varjaw fl-Unjoni Ewropea u m'hemmx korrelazzjoni ċara. Jew rabta ċara bej il-livell ta' żvilupp f'reġun u l-abilità li jiġu iġa sorbiti effetti negattivi f'reġuni oħrajn. Nafu li hemm reġuni li ħajbatu aktar minħabba li huma ifqar u iktar magħluqa. U l-abilità ta' reġuni li jirrispondi jiddependu biss mhux kif mhux biss fuq kif qed jimxu huma individwalment imma wkoll fuq x'qed jiġri fuq livell globali u Ewropew. Ma naħsib li tkun sorpriża li wara l-kriżi konna mappa ġdida reġjonali u ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Rridu nedu nota tagħha meta nkunu qegħdin infasslu l-mappa ġdida tal-politika ta' koeżjoni. Ma m'hemmx dubju li l-Ewropa ta' wara l-kriżi ħadd tkun Ewropa aktar reġjonali u lokali. Li ħareċċar mill-dibattitu u u li hawn opportunità llum sabiex nikkonsidraw mill-ġdid l-iżvilupp fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u kol politika riveduta u strumenti li jakkumpanjaw it-tibdil. Hemm ukoll dilemma varji, nsebu bilanċ per eżempju bejn il-xolijiet prezenti kif niproteġuhom, kif noħolqu postijiet ġodda u kif nejnu l-kumpaniji sabiex jibqa' għaddejjin fil-kriżi fl-istess ħin nipparparawhom sabiex ikomplu u d-dim u ħafna mill-kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati grazzi għal politika ibbażata fuq it-territorju nifsu. Jiena nasab li huwa leġittimu li nistaqsu jekk gvar ċentrali, gvernijiet ċentrali jafux nistgħux nindirizzaw investiment permezz ta' politika mfassla fil plejt kapitali. Kif nistgħu naġġustaw dawn il-prioritajiet għal preferenzi lokali? Nasab huwa essenzjali li nifmu preferenzi lokali u nużaw l-arfin lokali sabiex naddu il-finanzi eh, fuq livell Ewropew lejn il-livell reġjonali. Ringrazzajna l-Irlanda l-lum u tkellimna ħafna dwar sussidjarjetà, għanna niftakru wkoll it trattat tal-Lisbona l-ġdid jestendi l-prinċipju ta' sussidjarjetà għal eh, livelli reġjonali u lokali u dan jippermettina l-insaxħu il-governanza Ewropea U hija responsabilta komuni tagħna illi nieħdu din l-opportunità. Intom li ġejjin mill eh, isfel u aħna li ġejjin mill-level Ewropew aħna naħdmu flimkien. Xtaqt nirringrazzjakom, xtaqt nagħlaq din is-sessjoni tal-ftuħ tal-Open Days. Wasanna fit tmiem din is-sessjoni ta' ftuħ. Xtaqt nilqakom sabiex tħallu din il-kamra għaliex il-Komitat għal Zvilup Reġjonali tal-Parlament Ewropew ħajkompli sessjoni din il-Kamra. Nirringrazzjakom, nispera narakom fil-jiem li ġejjin u napprezza jekk tistgħu tippermettuna naħdmu fil-qafas tal-Komitat tal zvilup Reġjonali. Grazzi għal darbohra.